Dear colleagues, I'm sorry to be... Lodwa tajba, eżis kollegi, jiddispjaċini li wasalna tard, wasal il-ħin li nibdew. nibdew punt li ma diskutajniex il-biraħ punt numru 4 li huwa ir rendikont tan negozjati interistituzzjonali li għaddejjin fuq l-attivitajiet li saru biex nizguraw il- fuq il-prodotti ta' interprenti imbagħad kien hemm diskussjoni oħra fuq il- il-kontrolli uffiċjali din il-kwistjoni se terġa' tiġi diskussa fit trialogu illi imiss. It-tieni punt il-limiti tal-emissjonijiet u approvazzjoni tat-tip għal magni b'kombustjoni interna għall makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fi triq. Kellna l-ħames eh, trialogu li kellna aġenda eh, mimlija u il-leġislaturi kienu qegħdin jippruvaw isibu ftejm finali u pożizzjoni komuni fuq il-kwistjonijiet li ġejjin inland waterways, vessel retrofitting, specific obligations fuq il-ċirkolazzjoni tal-magni għal numru minn dawn il-punti kellna u kol numru ta' atti delegati u ta' implementazzjoni li fuqhom il-Parlament ma u l konsul ma sibux ftehim u waqfu negozjati l-konklużjoni ta' negozjati għalhekk ser tkun latata ma' opinjonijiet konverġenti possibbli mill-kolleġislaturi u l-implikazzjoni tal-ftajim interstituzzjonali l-ġdid biex ikun biex tiġi applikata leġislazzjoni sekondarja. Imbagħad għandna it-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' sostanzi niġġiesa minn vetturi ta' triq. It-tieni trialogu fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet minn vetturi fit-19 ta' novembru tal-2015 id-diskussjonijiet waqfu meta l-adattazzjoni ta' trattat tal-Lisbona eh, 3U. F'Deċembru u f'Jannar tal-2016 kien hemm konsultazzjonijiet informali fuq livell tekniku u politiku fil-Parlament u bejn it istituzzjonijiet biex jintlaħ kompromess fuq eh, is-setat delegati taħt artiklu 5.3 tal-regolament 715 tal-2007. Eh, għalhekk ma kienx il-diskussjonijiet ma waslux biex ikun hemm tielet trialogu. Issa se ngħaddu għal punt 14 fuq l-aġenda tagħna għandna r-rekomendazzjonijiet tal-Koordinatur tal-21 ta' Jannar il-rekomendazzjoni tal-koordinatur tqassmu mod elettroniku u jekk mawx aġġezzjonijiet jistgħu jiġu approvati. Issa nistgħu ngħaddu għall l-ewwel punt essenzjali ta' dalodu għandna skambju ta' femmit ma' Sur Bruinix li huwa direttur eżekuttiv tal-EEA. Kull sena ser ikollna skambju ta' femiet ma' ma' dawn l-aġenziji u Illum ser ikollna din il-laqa ma' direttur tal-Aġenzija Ewropea Ambientali biex niddiskutu il-programm ta' ħidma l-2016. Il-programm ta' ħidma l-2016 jimxi ma' erba oqsma strateġiċi li ifasslu il-programm ta' ħidma multianwali ta' bejn l-2014 u l-2018. L-attivitajiet prinċipali għandhom setturi differenti ma' mal-ewwel senati il-mikrofonu lid direttur sabiex ikun jista' jibda id-diskussjoni bi prezentazzjoni bi prezentazzjoni tal-, tal programm ta' ħidma. Grazzi, Sur eh, President, eżis membri, nieħdu gost aħna li nkunu hawnhekk biex naqsmu dawn l-idejat tagħna magħkom. Nixtieq nisħa illi aħna ħdimna tajjeb ħafna flimkien mal-Komitat MV fl-aħħar snin illi għaddew. U ħdimna ma' mas-segretarjat fit-tħejjija tad-dossiers Ħdimna massur Farija li huwa il-liaison li jaħdem Mana, u għandna wkoll il-professur Skulos u l-professur Henike fuq il-bord tagħna bħala l-persuni li nistgħu nikkuntattjaw. U apparti minn hekk ħdimna wkoll ma' rapporters u shadow rapporters biex ngħinuhom fil-ħidma tagħhom fil-Parlament. Apparti minn hekk, ħdimna anke ma' stowa l-aspett ta' xjenza u t-teknoloġija u espa u kol u palissa qed inħejju u kol zjara ta' dan il-kumitat fl-aġenziji tagħna. Dan il-kumitat sejżur l-aġenzija tagħna għalhekk għandna dan l-ispirtu kollaborattiv bejnietna Il-programm ta' ħidma nwali tal-2016 huwa it-tielet programm ta' ħidma li ikompli jibni fuq il-programm ta' ħidma multianwali u ir-raġuni għalfejn għanna livell oli ta' konsistenza huwa minħabba zewċ raġunijiet. L-ewwel net aħna fassalna il-grupp ta' il-programm ta' ħidma tagħna flimkien mal-aġenda politika tal-istituzzjonijiet. U dan insibuh fis-seba' program ta' ħidma. Apparti minn hekk, diskutejna il-program ta' ħidma multianwali u dak annwali diskutejni fid-dialogu kollaborattiv mal-partijiet kollha interessati fl-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Istati membri. Issa għanna tlet oqsma strateġiċi li nixtieq nifoka fuqhom. L-ewwel, l-appoċ għall-implementazzjoni ta' politika permezz ta' informazzjoni li tkun iffokata fuq din il-politika. U nixtieq li niffokaw hawnhekk fuq l-implementazzjoni tal-politika fl-istituzzjonijiet. Nistgħu nappoġġaw lilkom u anke istituzzjonijiet oħra. It-tieni qasam strateġiku importanti jorbot ukoll mal-Aġenda Ewropea aktar eh, li tmur lilin mill-2020 u anke sal-2050. Aħna insejħula eh, tisħiħ tal-arfin anke fis-settur ta' trasport u l-mobilta fil-sistemi tal-ikel u l-agrikultura fl-Ewropa. U it-tielet, apart minnek, aħna provajna jkollna rwol uniku Nixtiequ li jkollna rwol ta' aġenzija li tiffaċilita l-iskambju ta' arfin u l-bini ta' kapaċità fuq relatati ma' dawn il-kwistjonijiet fl-Ewropa. Aħna naħdmu ma' dawn il-pajjiżi u ma' partit interessati oħra u biex natukom ideja ċara għandna 10,000 persuna li jiġu fl-aġenzija kull sena biex ikollna dawn il-laqat strutturati fir-rigward tal-politika kwistjonijiet politiċi prinċipali. Issa, l osma prinċipali tal-ħidma tagħna. Se nenfasizza uħud minnhom. Fir-rigward ta' rapport, rapport fuq l-aki komuniter fil-qasam tal-ambjent u il-klima u sostenibilta, aħna se nkomplu il-ħidma tagħna fuq il-kwalità tal-arja. Dan huwa suġġett li irċeva bosta attenzjoni fis-snin li għaddew u kien dejjem kallu importanza fuq l-agenda tagħna anke għall ċittadini tagħna dan huwa aspett importanti ħafna għaliex jaffetwa s saħħa taċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Għalhekk se nkomplu naħdmu fuq il-kwalità tal-arja. Fir-rigward tal-biodiversità u n-natura, aħna kellna rwol essenzjali biex niprovdu l-arfin meħtieġ sabiex ikun hemm il-verifiki li jsiru fuq id-direttiva tan-natura u anke fil-rigward tal-asafar u dak kollu li jorbot ma' Natura 2000 u direttivi tan natura aħna se nkomplu naħdmu fuq dawn l-osma politiċi. Ma naħsibx li ta' sorpriża għalikom li x-xogħol tagħna fuq it-trasport u l-ambjent se nkomplu nagħmlu, se nkomplu niprovdu il-dokumenti neċessarji biex nikkontribwixxu għal dan id-dibattitu taqstant importanti. Apparti minn hekk se nkomplu naħdmu fuq il-klima u l-enerġija għaliex din qed kompli dejjem tiżviluppa. Issa il-kwalità tal-ilma din hija wkoll kwistjoni li qed terġa' tibda tingħata attenzjoni fid-dawl tal-kapital naturali, ekonomija ekoloġika, adattazzjoni għat-tibdil klimatiku Dan għalhekk ukoll huwa suġġett li se nkomplu naħdmu fuqu. Apparti minn hekk se nkomplu insaħħu l-arfin tagħna permezz tal-involviment mal-programm Copernicus. Kif forse tiftakru, aħna responsabli għal komponent in situ. Aħna naħdmu eh, ħafna eh, mal-istati membri sabiex nisfruttaw il-benefiċċji tal-biljuni ta' euro ta' investiment f'hardware u software l-investit fihom l-Ewropa u biex nużaw ukoll il-user site bl-aħjar mod possibbli ta' dan il-programm Copernicus. Issa, l-aktar oqsma politiċi li qed jiżviluppaw l-ekonomija, il-pakket tal-ekonomija ċirkolari li ħareġ fil-bidu ta' Diċembru. Aħna, permezz ta' numru ta' rapporti matul is-snin, diġà wittejna it-triq biex ikollna biżejjed għalfien għall-ekonomija ċirkolari, anke fil-fajl tal-iskart u anke mill-lat tal-effiċenza tal-użu effiċenti tal-riżorsi. tal użu effiċenti tal riżorsi se jkollna wkoll xogħol ġdid fuq l-effiċenza ta' rizorsi kemm fuq livell Ewropew u forsi iktar importanti fuq livell ta' stati membri biex nifmu tassew xet jiġri. Aħna għadna kemm fassalna dokument illi ħares lejn xtip ta' arfin u żviluppi u kif ukoll x'indikaturi se jkollna bżonn biex nkomplu niżviluppaw l-inizjattiva l-ekonomija ċirkolari. Aħna flimkien mal-jura se qed naħdmu f'dan ir-rigward u qegħdin nikkollaboraw flimkien. It-tieni pakkett l-iktar importanti għandu x'jaqsam mal-qasam tal-enerġija u tibdil klimatiku. U hawnhekk nixtieq nagħmel distinzjoni bejn tliet elementi importanti. L-ewwel l-Aġenda tal-2030 ta' l-Unjoni Ewropea fuq l-tibdil klimatiku, fejn għanna l-inventorji tal-gassijiet effett serra u x'direzzjonijiet nieħdu fl-Ewropa. Imbagħad fuq l-enerġija li tiġġedded ser inkomplu insegu dak li qed jiġri fl-Stati Membri u fuq livell Ewropew u qed inkomplu naħdmu biex nifmu aħjar il-komponent tal-enerġi effiċjenza enerġetika għall-2020 bitħejjija għall-2050, program tal-2050. Aħna naħdmu u koll fuq il-level ta' adattazzjoni biex natu appoċ l-Unjoni Ewropea u biex nejnu fuq livell nazzjonali l din il-politika ta' adattazzjoni. U permezz tal- Plattaforma tagħna Climate Adapt li naħdmu maħħa koll li naħdmu fuq aħna sabiex l-istati membri kunu jistaw jihdu l-informazzjoni minna. Fuq livell tal-ambjent urban din l-istrateġija qed dejjem tkompli tikseb importanza politika. Għalhekk aħna wkoll qegħdin inkompli nappoġġaw dan l-approċċ urban. It-tieni element importanti fil-kwistjoni ta' klima l-enerġija flimkien ma' ma l-imsieħba tagħna ser naħdmu fuq l-agenda ta' wara l-konferenza ta' Parigi fir rigward tal-klima u l-enerġija. ċelebrajna dan il-ftejim importanti ħafna ta' Parigi, imma x'ser ikunu l-implikazzjonijiet fil-ħidma tagħna u it-tielet ix-xogħol fir-rigward tal-Unjoni Enerġetika li huwa qafas iktar ġenerali fir-rigward tal-enerġija u l-futur fis-settur tal-enerġija. Dan jaħtieġ rapporti iktar konsolidati u iktar għarfin. It-tielet l-iktar punt importanti huwa dak kollu li jaqa' taħt l-ewwel priorità il-kapital naturali fejn huwa ċar il biodiversità u l-kapital naturali edin narawhom bħala bażi għal l-ekonomija ekoloġika, bħal pereżempju soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura u ekonomija bbażata fuq eh, li tuża l-bio u dan qed ikun dejjem jiġbor investiment. Apparti minn hekk jekk iridu nitkellmu fuq il-kapital naturali u soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura mela wieħed għandu jifhem għandu jifem eh, in-natura ta' dan kollu għax eh, ma nistawx neqirdu għalek il-kapital naturali u l-biodiversità biex nkomplu nibnu din il-politika, aħna se nkomplu naħdmu fuq dawn il-punti u nixtieq nisħaq ukoll illi fir-rigward tal-ekonomija ekoloġika għandna l-aġenda ukoll tal-ekonomija blu. Se nkomplu naħdmu biex ikollna analiżi ekosistemika tal-ibħra u l-oċeani u nikkontribwixxu anke għall-ekonomija blu. Ir-raba pakkett ukoll li huwa importanti huwa t tweġiba tal-Unjoni Ewropea għall għanijiet ta' żvilupp sostenibli. Aħna konna qegħdin nappoġġaw l-istituzzjonijiet Ewropej f'din l-aġenda mod partikolari fuq ix-xogħol tal-indikaturi u dak li rigwarda l-arfin. Aktar ma nkomplu nfasslu din l-informazzjoni fuq livell ta' istituzzjonijiet, aħna se nkomplu nikkontribwixxu permezz tal-indikaturi u l-arfin relatat ma' dawn is-suġġetti. Ħames element fil-kontest politiku tal-ġrata tal-lum, aħna iffirmajna żewġ kontratti ġodda ma' DG NIR. Il-DG tal-pajzi fil-viċin. Kalna ftejim mal-pajizi tal-Mediterran. Dan huwa reġjun fejn il-kollaborazzjoni fuq kwalunkwe ħaġa hija pożittiva u jekk irridu nkunu niksbu suċċess biex nżommu ambjent nadif u biex ikollna bażi soda għall-ekonomija f'saħħitha fil-Mediterran din il-kollaborazzjoni mal-pajjiżi fin-nofsinhar hija meħtieġa. Dan qed nagħmluh f'kollaborazzjoni mal-Unjoni għal-Mediterran u l-UNEP MEP il-pjantazzjoni għal-Mediterran u dan qed nagħmluh ukoll abbażi tal-esperjenza tagħna mal-pajjiżi tal-Mediterran. fil ilvant aħna qegħdin naħdmu ma' sitt pajjiżi fil-Lvant fid-dawl tal-Aġenda Ewropea li taqa taħt il-UNECE e u l-UNEP fil-Reġun Ewropew. Dan se joħroġ ukoll fil-konferenza ministerjali f'Batumi u aħna anke konna qegħdin naħdmu fuq il- fuq l-outlook għal l-ambjent ġeografiku u dan se nkomplu nagħmluh fis-snin il ġejjin. Imbagħad l-aħħar element importanti huwa l-outreach li aħna nikkomunikaw dak li qed naħdmu fuq. Kif semmejna s-sena l-oħra aħna komplejna nisħu fuq l-importanza anke fir-rapport tal-2015 fejn tajna ħafna prezentazzjonijiet mhux biss fi Brussell ma fl-istituzzjonijiet kollha u anke fil-maġġoranza tal-istati membri. fl-Ewropa. Dan ħoloq network iktar f'saħħtu fir-rigward tal-arfin li aħna qegħdin nibnu sabiex nappoġġaw il-politiki Ewropej. fir-rigward ta' approċċ nixtieq nisħaq illi aħna qed inkomplu niffukaw fuq l-effiċjenza u fuq il-kollaborazzjoni. f'dawn f'din l-aħħar sena sen, sentejn u sentejn ħdimna mal-Eurostat u mal-ċentru tal riċerka konġunt RTT u Horizont 2020 fejn qed jiġu investiti biljuni ta' euro fir-riċerka u aħna irridu naħżdu il-frott ta' din ir-riċerka. U indaħluh anke fil- fil-arfin tagħna. u anke żewġ prinċipali li aħna naħdmu magħhom. Aħna nsejħulhom eh, environmental knowledge community minn flok ma jkollna ħafna pilastri differenti li għandhom l-arfin tagħhom, issa waqqafna dan il-network illi jiltaqgħu fuq livell ta' diretturi darbtejn fis-sena u jagħti idea ċara ta' direzzjoni li qed nimxu fija u li jagħti wkoll approċċ pragmatiku għal dak li qed isir għall politika Ewropej. Naħseb li dan huwa sinjal ċar ta' kollaborazzjoni u anke dan jgħin biex niksbu iktar effiċjenza biex dak li qed namlu namluh aħjar binqas użu tal-riżorsi. Nixtieq nisħaq ukoll fuq il-kollaborazzjoni sħiħa li qed ikollna mal-pajjiżi. Aħna organizzazzjoni ta' network li iffukajna biex ikollna kollaborazzjoni mill-Istati membri fejn mhux biss huma jagħtuna d-data u l-informazzjoni li aħna nużaw imbagħad fir-rapporti tagħna, irridu niżguraw ukoll li dak li qed nagħmlu aħna huwa ta' benefiċċju għall aġendi nazzjonali jgħin l-aġendi nazzjonali jkompli jibni l-kapaċità fl-Istati membri u għalhekk il network prinċipali tagħna Ionet kompla jissaħħaħ dawn l-aħħar snin u se nkomplu nagħmlu dan permezz ta' approċċ speċifiku. Fir-rigward ta' kollaborazzjoni mal-Parlament, mod partikolari mal-Kumitat tal-Ambjent, iż-żjara fl-Aġenzija qed nittamaw illisser tagħti fema iktar ċara ta' kif nistgħu naħdmu flimkien sid-darbit fis-sena tal-inqas aħna ikollna il-privileġġ li naħdmu mal professur Kuros u Eneke illi jirrappreżentaw anke il-viżjoni tal-Parlament. fuq ix-xogħol li qed nagħmlu aħna għalhekk tajjeb li jkun għandha kollaborazzjoni biex nikkonkludi nixtieq ngħid nixtieq nitkellem fuq mm, il-futur u r-riżorsi meħtieġa għal-futur. Meta nħarsu lejn l-iżvilupp tal-politika jidher ċar illi hemm ċertu domanda fir-rigward tal-ekonomija ċirkolari. Apparti minn hekk, aħna motivati wkoll inkomplu naħdmu fuq l-ekonomija ċirkolari, il-klima u l-enerġija dan huwa pakkett illi wkoll jaħtieġ iktar ħidma u r-riżorsi bħala wieħed mill-poli mill-loqsma fokati fuq il-politika imbagħad fuq l-implementazzjoni fi stati membri kemm ikun hemm politika effettiva tkun fl-maġenda tkun dejjem se jkun hemm iktar domanda fuq għall-Aġenzija. F'dawn l-aħħar snin aħna naqqasna in-numru ta' ħaddiema b'7 fil-mija ma nistawx najdu li aħna il-mentajna, anzi, dan provajna namlu b'mod effettiv u effiċenti, iżda fil-futur għeddin nilħu eh, il-limitazzjonijiet tagħna fl-effiċenza. Fil-lingwa tiegħi ngħidu għad fadal ix-xaħam fis-soppa u se jkollna issa nolqtu il-laħam il-ħaj fil-rizorsi tagħna u rridu għalek inwieġbu għal din id-domanda. Mhux għax irridu nkunu naħdmu bħala ħbieb, imma naqax din se tkun eh, ta' sfida fis-snin li ġejjin. Mhux biss din se tkun sfida għall ekonomija Ewropea u għas-soċjetà li se tkollha twieġeb għall-isfidi tal- seklu 21 u aħna irridu nkunu dik il-parti fl-istampa sħiħa li tista' tagħtikom l-informazzjoni u lajnuna u għalhekk irridu li jkollna l-għodda meħtieġa u riżorsi meħtieġa biex nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu dan. Lest ovvjament illi nwieġeb kwalunkom mistoqsijiet jew kummenti li għandkom fuq il-programm ta' ħidma anke jekk għandkom mistoqsijiet li morru lil mill-introduzzjoni ġenerali tiegħi. Grazzi ħafna l sur Brunex, grazzi ħafna tal-presentazzjoni tiegħek u nibda minnu fih milli nandi il-kelma l-contact person ġifir per il-persuna ta' li tagħna is-sur Farija. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net, nixtieq nirringrazzja il sur Brunex tal-liġi hawnhekk fostna u l-sur Skulos u l-professur Henneke, minix qed ngħid biss li kuntent li qegħdin hawnhekk imma nixtieq ningrazzakom il-koll tal-ħidma tajba ħafna illi il-kom tagħmlu għall-Aġenzija. Ir-relazzjoni tagħna ta' kommana mal-dinja tal-ambjent, mal-Kumitat Envi, Reazzjonijiet minn naħa tal-Istati Membri juru koll li intkom għandkom relazzjoni tajba mal-Istati Membri u naf il-ħidma tagħkom kim kienet tajba. Jina għandi relazzjoni tajba ma'kom u kont impressionat mill-kwalità u mill-kopertura tal-ħidma tagħkom. Nemmen u aħna l-koll nemnu illi l-Aġenzija hija għajn ta' informazzjoni tassu valida fil-qasam tal-ambjent u dan ġi muri biċċar. U intkom fera importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea, ovvjament ta' ħareġ xal ukoll mill-preżentazzjoni tiegħek. Intkom tajnu bil-preżentazzjoni tal-politiki tagħna. Tkellimt fuq il-żjara l-aċenzija li hija waħda neċessarja u żgur aħna se ħafna minna. Issa ma nixtieqx xintawa l-wis imma nixtieq nagħmel xi ftit kummenti bħala replika għal dak li għattint u kol prezentazzjoni tiegħek u se nibda b'xi ftit mistoqsijiet. il ftijim ta' Pariġi bħalma tafu jinkludi għall-ewwel derba għan globali illi ikona inqas minn zida ta' 2% fil-dik li temperatura globali u l-ambizzjoni hija illi naqsu kemm jista' jkun din ir-rata. U intkom tafu li mumma l-anijiet tagħna dawk klimatiċi għalhekk insaqsi li ma se jkun ir-rwol tal-Aġenzija bħala poċċa definizzjoni ta' politika u għanijiet dan il-qasam. Umbaċ tista' tgħidilna fuq il-kwistjoni eh, ta' l-arja minn punti li għatni nixtieq nitkellem fuq xi ħut minnhom forsi tista' tiffoka ftit iktar fuqhom. Per eżempju, meta ngħidu kwalità tal-arja fil-bliet Ewropej, ħassa li wieħed jgħid imma fl-Lisbona belti għandna problemi kbar tal-kwalità tal-arja inti da tafu għax diġà ħdimt xi ftit mhux illum imma ċirkostanzi oħra u l-kwalità tal-arja waħda mill-priorità tal-prioritajiet tal ma meta niġu għal dan il-livelli ta' kwalità tal-arja jidher li fl-Ewropa sfortunatament f'ħafna bliet qed ifaċċaw ruħhom ma' diffikultajiet kbar biex ikunu f'konformità ma' standards legali għal kwalità tal-arja u dan huwa periklu kbir għas-saħħa pubblika bħalma tafu. Mbagħad il-Kummissjoni se toħroġ proposti għal emissjonijiet reali tal-vetturi li mhuwiex mhijiex proposta ambizjuza biżejjed, kulħadd jaf li mhijiex taqsek ambizjuza u għalhekk mill-perspettiva tiegħek kif tara l-kompatibilità ta' dawn il-pożizzjoni differenti sa fuq l-ekonomija ċirkolari. Meta niġu għall-ekonomija ċirkolari u norbtuha mal-programm għall-ekonomija ċirkolari u l-għaniet 2020 li għandek xi tarif li tista' tipprovdi lil parlament kif tista' tajna nistabbilixxu għanijiet ambizzjużi f'Diċembru l-ġnus maquda ħarġet bil-SDGs bil eh, ġodda li hemm bżonn jiġu implementati fuq livell lokali kif ukoll nazzjonali. Ħafna minnhom għandhom x'aqsmu mal-ambjent, l-Aġenzija x'taħseb li se tagħmel dan il-kuntest ta' dawn il-SDGs. Għandi ferm iktar mistoqsijiet li kieku però naf li l-ħinet jafas u immur għal daqstan tal-aħħar mistoqsija tiegħi li int semmejt fl-aħħar parti tal-presentazzjoni tiegħek. Jiġifieri illi l-aġenziji kollha għandhom imposti fuqhom restrizzjonijiet finanzjarju li hija koll li hija koll għandha dawn ir-restrizzjonijiet baċitarji. Int kellimt fuq l-analiżi interna tagħkom x'taħsbu fuq ir-risorsi baċitarji li huma disponibbli għall-aċenzija u jekk dawn ir-restrizzjonijiet limitawx eh, l-aslit u l-possibiltajiet tal-aċenzija. Grazzi ħafna. Is-Sur Petre, grazzi ħafna, President. Jina kuntent ħafna li għetna dal-punt jider fuq l-aċenda tagħna, grazzi ħafna, Sur Direttur tal-prezentazzjoni tiegħek ċara daqs il-kristall Jiena illi nitratta il-qasam tal-protezzjoni tal-ambjent, riċerkatur, kif ukoll eh, politiku, u nista nara illi l-spazju pubbliku huwa iktar mimli b'termini għanijiet kunċetti ġodda. Anki n-nis professjonisti u ma stess laqqas biss jistgħu identifikaw ruhom il-konfużjoni, interdependenza, globalità, eh, kapital, dawn huma kollha kunċetti u termini illi joħorġu kuljum. ta' ġrida kuljum, u għalhekk mill-preżentazzjoni tiegħek jiena kont kuntent ħafna nisma' illi enfasizzajt sajt il-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-aspetti strateġiċi eh, tal-proġett Ewropa 2020 jina naħseb li huwa importanti ħafna illi niffokaw fuq dawk li huma l-intenzjonijiet tagħna. Għandna bżonn iva niffokaw fuq l-implementazzjoni. L-aspett ekoloġiku huwa ferm importanti dejjem qed iżid fl-importanza tiegħu anki fil-ftehim tagħna ma dawk li għandhom rwol importanti li huma ġifir partit interessati di miex bis kwistjoni ta' tibdil klimatiku. Mson li ngħid li na kuntent ħafna nara illi fl-ftim strateġiku mal-Ġappun qegħdin iddefinixxu s-saħħa għall-ewwel derba bħala settur strateġiku. Ovvjament eh, partner li huwa wieħed strateġiku fost oħrajn Naħseb li l-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Kummissjoni Ewropea, ma l-istituzzjonijiet kollha ħanajdu hekk għandhom qudiemhom sfida importanti ħafna, jiġifieri kif jistgħu jaġnu dawn il-konċetti f'xi ħaġa effiċenti illi ċittadini u l-ambjent ikun jistgħu jibbenefikaw minnhom. Naħseb illi għandna bżonn ta' ħafna esperti esperti fuq konċetti integrali u kooperazzjoni intersettorjali. Ek biss sigur nistaw nimxu l fil-fema tiegħna bżonn nfittxu sinerġiji bejn, l-enerġija, l-ambjent, is-saħħa, l-agrikoltura, żvilupp industrijali, eccetera. Dinja l-sfida ewlenija u għalhekk l aċenzija tiegħek hija ċentru ta' organizzazzjoni u ta' kunċert importanti ħafna. Naħseb illi qegħdin nejxu f'dinja li hija globali iva pro interindipendenti. U għalhekk l-għanijiet tagħna għandhom bżonn ikunu marbutin ma' l-ambizzjonijiet tagħna għal dawk li huma l tana tagħna ma' oħrajn u għalhekk nerġa' nirrepeti li fissar ta' għanijiet u naħseb illi gruppi politiċi differenti ximda qed jikkompetu bejnietom għal min l-iktar fissi eh, eh, dawlaniet mhux biżejjed b'suċċess temmejna Pariġi imma issa nabżon bżonn naġlu u morru għal fażi li jmiss, ġifieri dik il-fażi ta' implementazzjoni, pereżempju l-Indja qed żid fl-importanza tagħha bħala imsieħeb tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi mal-Indja nkunu nistgħu nilħu ftehim lan tagħna l-ambizzjoni tagħna titkun illi nikkoparaw biex niżguraw l-ekonomija ssir iktar favur l-ambjent fl-Indja nistgħu natu l-ħiliet tagħna l-arfin tagħna u jekk dan ma jiġrix jekk l-Indja tkompli Eh, tamel paċċina fl-iżvilupp tagħha l-għanijiet kollha ta' Pariġi si sfixxaw fix-xejn. Ikunu xi ħaġa ta' li modi. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzjak issa l-Onorevoli Bonafè. Nixtieq nirringrazzjak sur direttur tal-fatt li qiegħed hawnhekk fosna illum u tal-preżentazzjoni tiegħek illi eh, laqat ħafna punti ta' fajli għadhom pendenti Jina mod partikolari nixtieq nitkellem fuq ċerti punti li għandhom xaqsmu għal ekonomija ċirkolari. Punta tluq tiegħi mela fl-ewwel proposta ta' reviżjoni ta' direttiva AFAS, Kummissjoni tagħti li l jiej il-ħidma illi dmir illi tagħmel studji fuq l-avvanz fl-implementazzjoni tal-miri. Nsaqsi. Intkom se tikkons l-għannijiet kwantitativi eh, ta' avvanz lineari jew naħseb forsi aħjar li nirflettu hekk imma tkun interessanti u kol valutazzjoni ta' investimenti li li kienem forsi fl-infrastruttura biex nkun nistaw nilħu dawn l-anijiet anki fil-qasam ta' riċerka u għalix le forsi u kol pjanijiet operativi tal-fondi strutturali. Mistoqsija oħra dejjem marbuta ma' dan il-punt. Dawn l istudja għandhom bżonn ikunu fuq tlet snin jew kull tlet snin qabel l-iskadenza ta' dawn il-miri U anki fuq dan is-suġġett insaqsik dak l-istati illi qegħdin il-bot ħafna li mhumiex f'konformità ma' dawn l-anijiet komunitarji tista' tkun ħaġa tajba li forsi jagħmlu xi passi qabel it-tliet snin issa għandi mistoqsija oħra. Jina rajt ir-rapport tagħkom mill- l-Aġenzija Ewropea fuq l-Ekonomija Ċirkolari fejn hemm kapitlu fil-fema tiegħi interessanti ħafna kapitlu tlieta li jitkellem fil-fatt fuq il-monitoraġġ tal-progressi lejn ekonomija ċirkolari fejn inkom qed tenfasizzaw tajjeb ħafna kif sissa uħed mill-problemi ewlenin huwa li m'hemmx metodu ta' kalkoli objettivu u rikonoxxuti biex tivvalutaw tkejlu l-progress mhux biss tal-pajjiż imma kif ukoll tal-imprenditorija tal-intraprizi għax nitkellmu fuq l-ekonomija ċirkolari ma ħafna mill intraprizi deġa daħlu fiha l-ekonomija ċirkolari hekk insaqsi jista' jkun tisa kull ħaġa interessanti jew forsi ħanajtek jekk inkielu l-effiċenza tar-risorsi ħenu da bħala punta tluq. Per eżempju permezz eh, tal-konsum dan jista' jkun indikatur jew forsi l-mistoqsija tkun din meġa nibda. Aħna nistgħu nużaw dawn l-indikaturi għal 28 e stat membru, forsi dan jista' jkun diġa' indikatur l-ewwel wieħed fejn aħna nkunu nistgħu naħdmu. Grazzi ħafna. Issa issa l-Onorevoli Gelbindi. Iva President, grazzi ħafna Sur Brunix tal-prezentazzjoni ċara tijak illum. Mistoqsija tijaj. Edha fuq il-kontat li jintkom għandkom mal-Komissjoni Ewropea storikament l-iktar ma' DGNV. Imma rajna permezz tal-ekonomija ċirkolari dan il-kunċett ħesrem mhux biss eh, narawh bħala kunċett ambientali imma ukoll bħala programm ekonomiku importanti ħafna u għalhekk id-DG Growth ukoll responsabbli. Nemmen illi dan huwa żvilupp pożittiv ħafna, imma l-istess jista' jiġri bil-klima kif ukoll bil perspettiva tal-ekosistema tan-natura u għalhekk x'taħseb da se jiġri qed tara interess minn DGs oħrajn mhux biss minn dawk iktar orientati lejn l-ambjent fil-ħidma tiegħek fl-aġenzija u l-pjana illi forsi kollok rol iktar attiv lejn DGs li huma iktar dominati mill-ekonomija. Grazzi ħafna is-sur Zib issa. Grazzi ħafna, President. Jena u koll nishtiq nir-ingrazzjak tassow ta' din il-prezentazzjoni tassow interessanti u naqbel miegħek il rapport jiġi ippreżentat s sena li għaddiet huwa importanti ħafna. Inti enfasizzaj dan il-fatt u napprezza il-ħidma tiegħek. Diġà għamiltu ħafna biex tlessu dan il-rapport ma wkoll biex tippreżentawh. Biex tippreżentaw dan ir-rapport kif ukoll il-konklużjonijiet tiegħu li għandhom xaqsmu ma l-iżvilupp ekonomiku kif ukoll ma l-ambjent. Iżda jiena nixtieq norbot ma dak li qal sur Petterer. Aħna għanna l-istrateġija bażika tagħna l-Europa 2020 għadinja l-istrateġija illi tiġbor ħafna iktar konċetti kollha kienet punta tluq tagħna tal-baġit tal-perjodu 2014 2020 Is-sitwazzjoni uh, tiżviluppa malar malar, t-evolvi ruħa, ħafna kriżijiet li għandhom ukoll impatt fuq l-implementazzjoni ta' din l-aġenda għalhekk jekk is-sitwazzjoni hija dinamika ħafna, ja fluida ħafna u hemm dejjem sfidi ġodda, prioritajiet ġodda. Pereżempju fil-bioekonomija jew l-ekonomija ċirkolari dawn huma il-kunċetti ġodda u mbagħad l-effiċenza tar-risorsi l-ekonomija favur l-ambjent, l mseħa green economy, konċetti ġodda, idejat eh, ġodda, jaslu kuljum. U aħna għanna bżon nkunu kapaċi illi konna database biex nanalizzaw l-interazzjoni bejn dawn l-osma importanti differenti. Dan jippermettinna li kiku nistabilixxu kif dawn il-kunċetti dawn it-termini jinteraġixxu bejnietom u ir-rwol tal-istati membri. mil perspettiva tiegħi jan nipprova nqabbel id-definizzjoni tal-bioekonomija f'stati membri differenti, ħanati eżempju. Iffokajt fuq ukoll dawk il-pajjiżi illi xtaqgħu jimplementaw ir-rapport tal-OECD imma hemm differenzi fl-interpretazzjoni ta' din id-definizzjoni inklusiv dawk il-pajjiżi illi għandhom strateġiji nazzjonali tagħhom u l-ekonomija ċirkolari. Kif tista' taqbel ma' dana kollu? Ħenati biss eżempju wieħed. Ma nixtiqux l-iskart organiku ikun fil- um, Eh, fil-misbla. Dan huwa għan importanti, imma jekk nixtiequ nimplementaw din il-politika għandna bżonn nistabilixxu kif se niddefinixxu l iskart organiku jiġi minn jew indifferenti, pereżempju skart municipali, u għalhekk għalissa dan l iskart huwa klassifikat bħala skart mod ġenerali, imma għandna bżonn nibdew naraw illi l iskart jista' jkun ukoll risorsa anki fil-kontest ta' proċessi fuq varji stadji tal-iskart biex natulok għall-enerġija. Allura forsi tista' titkellem magħna xi ftit fuq din is-sistema kif nistgħu nintegraw dawn l-affarijiet flimkien u kif tista' tiġibor dawn l-inizjattivi biex ikun hemm xi ftit konsistenza bejn l-istati membri kollha. Interpretazzjoni dvarja forsi m'għandna bżonn improvaw innaqsu kemm jista' jkun id-diskrepanzi bejn l-istati membri. Is-Sinjura Awken, grazzi President u grazzi Sur Direttur tal-Eġej ta' unek u tispjeganna dak li qed jiġri fl-Aġenzija. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda hija tipikament taniża minnu hekk eh, nittama, e ġifri l-qafas direttiva fuq l-ilma u meta se tiġi eh, rispettata jew le fl-istati membri kollha. Nassumi li inti taf li fid-Danimarka fil-Ministeru tal-Ambjent għadnija mal-Ministeru tal-Agrikoltura għet niprovaw naqsu l-użu tagħna tal-pestiċidi, tal-fertilizzanti u nużaw ukoll iktar agrikoltura iktar favur l-ambjent meta niġu għall-agrikoltura ma kien hemm skandli wkoll nittamel din hija xi ħaġa endemika għal Danimarka imma nsaqsi kif nistgħu nimplementaw din id-direttiva tant importanti għax ilna nipposteċipaw u fid-Danimarka inna nsegu hawnhekk fil u wkoll imma kif din trattaw il-konformità u r-rapporti fuq il-konformità għaxek le konna din id-direttiva mingħajr bażi għax ma nafux eżatt se jiġri. U is-sitwazzjoni ovvjament eh, forsi mhux qed noħduha bis-serjetà li stħoq ilha menu f'pajjiżi, issa t tini mistoqsija fuq il-plastik. Qegħdin nittrattaw hawnhekk diżastru ambjentali kbir ħafna imma m'għandniex bażi xjentifika solida u naħseb mill-Green Paper tal-Kummissjoni fl-modi kien hemm strateġija fuq il-plastik illi tista' twassal għal progress sal-2015. Is-sena ġifiri li għaddiet u issa suppost noħorġu b'strateġija ġdida għal 2017 imma il-knowledge base tagħna miex waħda solida bizzet u forsi dinja r-rol tal-aċenzija tijak biex ikonna basi ferm iktar eh, soda biex ek nkunu nistaw nieħdu inizjattivi ta' prevenzjoni kif ukoll biex innatfu ukoll l-ambjent nittamaw li dinja ħaġa possibli, kif tafu il-bazi tana tal-arfin hija dajfa ħafna, għaddotajna liġi biex neliminaw dawn il-boros tal-plastik, tiftakru kien hemm reazzjoni tremenda min-naħa tal-Kummissjoni, gwerra żgħira ħanajdula hekk u l komissjoni ħasbet li kienet ħaġa tal-ġenni li eh, suppost il-Kommissjoni titratta il-boros il komissjoni titratta il boros tal plastik għamenu dik kienet l-insinuazzjoni, ma sa trajna tanta attenzjoni ta' li l komissjoni se tipproponi strateġija tajba u ma nistawx ikonna riskju il-ikonna situazzjoni armilliji u aħna ser insegwu il-tweġibiet tiegħek. Grazzi. Grazzi. Isur Pop jiet hawnhekk. Iva, grazzi. Rajt il-programm ta' ħidma tagħkom. Però memx imsemmijin l-ispeċi f'periklu hemm kapitlu fuq il-biodiversità però memx menzjoni tal-speċi invazivi. Jina nifem illi l-agenda ed taħt diġi sante, pero hemm ħafna impatti negattivi. Din mhix biss dwar l-aġenda tas-saħħa iżda kol tal-ambjent hemm ħafna kwistjonijiet nieqsa, grazzi. Grazzi ħafna Signora Kadenbach. Iva, grazzi ħafna. Palma għal id-direttur. Peress li d-direttur semma l-SFH Directive, nishtiq għajem din kwistjoni. Fil-kontest illi qed ħarsu lejn iż-żamma tad-diversità tal-biodiversità, tal biodiversità Jekk ma namlux sforzi ta' xi stati membri l-anijiet tal-2020 mhux ser nirħuhom fejn titħol il-biodiversità rridu waqfu biss mhux it-telf ta' tal-biodiversità. Il-Parlament tal l-Kummissjoni b'moċċar sabiex ikun hemm azzjoni fl-Istati membri lest jappoġġa l-attivitajiet fl-Istati membri. Id-direttiva għandha tkun implementata b'mod tajjeb fl-istati membri kollha u jrid ikun hemm sorveljanza dan għandu jkun ċar. Ta' mhux falliment tal-leġiżlazzjoni jekk ma nilħuġ dawn l-anijiet, il-leġiżlazzjoni hija tajba minna nifisa. Fejn hija implementata b'mod tajba fejn hemm ġestjoni il-tamir finanzjarju fejn hemm budget ċira. Il-leġiżlazzjoni qiegħda taħdem. Naħseb illi il-program qed iwassal għal inċertezza għaliex il-verifika mill-ġdid tista' twassal għal għal politiki sabiex imorru lura għalhekk ma ngħinux fiż-żama tal-biodiversità irridu namlu dak kollu li nistgħu sabiex naraw li din il leġislazzjoni tajba tkun implementata mod tajba. Mod tajb, grazzi. Huwa minnu Grazzi ħafna, President. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Jien għandi tlet kummenti u anki eh, talbiet ta' konferma minnaħa tiegħek u għarfien fuq is-suġġett tal-ekonomija ċirkolari. Dan il-proġett tal-Komissjoni Ewropea e, jitkellem iva fuq l-iskart municipali imma e, jinsa e, eh, l-iskart industrijali. Walek nixtieq nkun naf il-perspettiva tiegħek u r-rwol tagħkom jekk tistgħux kompanjawna għax l-iskart municipali hija ħaġa imma l-iskart industrijali wkoll importanti ħafna fl-ekonomija ċirkolari Umbat il-biodiversità, il-protezzjoni tal-ispeċi. Aħna fi Franza għanna problema eh, kbira ta' speċi li hija eh, protetta ġifri l-lupu u fi Franza u fil-żoni alpini ta' Franza hemm ħafna tensjoni bejn il-bdiewa u ovvjament dawk li jixtiequ jħarsi in-natura u dawk illi eh, jixtiqu jipproteġu l-speċi tal-lupu. U għalhekk xinu ma rakkomandazzjonijiet tijak forsi jem u kol prassi oħrajn eh, ta' forsi ta' bidja fi zoni li mumiex alpini, zoni oħrajn, forsi nistaw nitalmu, eh, xinu l-messagġ ta'kom biex nintegraw aħjar u biex ikunem koesistenza bejn dawn l-speċi protetti palupu u eh, il-bidja l-agrikoltura li fil-montanja Eh, hija indispensabbli mbagħad intkellimt fuq il-Mediterran, fuq it-tniġġis minħabba il-boros tal-plastik fil-Mediterran nafu illi l-problema enormi. Nafu diffiċli ħafna biex insolvuha din il-problema fil-fema tijak li huma l-istrumenti il-mezzi fuq skala kbira ħafna biex inkunu nistaw niprovaw għal-menu, nibdew nibdow insolvu din il-problema. Grazzi ħafna. Thank you very much. And now <clears throat> I think that... Grazzi, issa nasab nistgħu nisimgħu li żewġ rappreżentanti tal-Parlament Ewropew li qegħdin fil-Bord Maniġerjali nistaqsi lil prof Michael Skolos sabiex juhu l-kelma. Sur President, huwa ta' unur kbir għalija li nerġa' nkun hawnhekk u nipparteċipa f'din id-diskussjoni. Jiena nixtieq ngħid illi intqal ħafna diġà u dak li spjega id-direttur kien ċar ħafna nixtieq biss nenfasizza xi punti. L-ewwel net l-evoluzzjoni tal-organizzazzjoni għandu l privileġġ li nkun l-aktar membru li irlu iservi bil-konferma ta'kom fil-board. Jiena imxejt mal-evoluzzjoni ta' xol tal-organizzazzjoni li huwa impressjonanti għandi ngħid jiena nixtieq illi kellna aġenziji oħra li jisegu l-istess ritmu għax għandna ambjent ta' xogħol tajjeb ħafna bil-Kummissjoni, il-Parlament u l-pajjiżi illi jaħdmu f'armonizzazzjoni. Ma jfissirx li dejjem ikollna l-istess opinjonijiet. Huwa importanti li narraw li permezz tal-monitoraġġ tal-implementazzjoni anki ir-rapporti li illi għanna li ma jkollhomx noti pożittivi fuq il-pajjiżi se jkollna ikolna problema fil-bord dwar dan. Ħammur lejn is-setturi prinċipali tax-xogħol. Palma diskutejna ix-xogħol prinċipali tal-Aġenzija għadu illi tagħmel monitoraġġ tal-ambjent. Din hija r-rabta tradizzjonali wkoll mal-politiki tad-DGNV. Parma qed ix-xogħol evolva u għaddejna wkoll għal klima li diġà qiegħda irrappreżentata fuq il-bord. Hemm ukoll ir-riċerka. Ir-riċerka kienet hemmhekk mill-bidu. Nixtieq nibda billi ngħid li hemm spazju għal input aħjar minnaħa tar-riċerka il-fat illi ir-riċerka għal 2020 għanda budget daqstand kbir u taħdem f'setturi illi madomx biss ir-riċerka tradizjonali iżda qed tmur lejn kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi u oħrajn qed tagħti spazju għal kollaborazzjoni. Dan mhumiex fil-idejn tal-Aġenzija biss, hemm bżonn tal-appoġġ u l-inkoraġġament ukoll tal-Parlament il-files differenti illi semmew illi huma daqstant importanti tal-ekonomija ċirkolari u il-kwistjonijiet l-oħra kollha illi jirrikjedu definizzjonijiet u fl-istess ħin rabta mal-datasets eżistenti, per eżempju semmejna l-iskart Dawn mis setturi faċli. Però naħseb li sejrin fid-direzzjoni tajba. Dejjem hemm bilanċ bejn kemm nistgħu immorru il-bot mill-xogħol oriġinali. U kemm nistgħu nippermettu lil nfusna illi nalargaw. Dan huwa bilanċ delikat u xi kultant fil-bord ikollna niddeċidu fuq dawn it-tip ta' affarijiet. Fuq l-aħjar mod kif nallokaw ir-riżorsi. L-SDG L-SDGs huma kwistjoni importanti ħafna ta' tluq u is-settur liħor li huwa ħafna importanti wkoll huwa ir-rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-fora id-diplomazija ambientali tal-ilma xjentifika qed isiru ħafna iktar importanti milli kienu xi snin ilu. U hawnhekk għandna il-privileġġ fl-Ewropa li għandna pożizzjoni ħafna aħjar minn gruppi ta' pajjiżi jew pajjiżi oħra. L-Aġenzija għandha kontribut kbir hawnhekk, inkluż fil- kooperazzjoni ma' Digi Near għal l-Orizzont 2020 dik oriġinali espandejna fi żewġ gruppi ta' pajjiżi u dan sajjejn ħafna. Jiena nixtieq nalaq sur President billi ngħid illi il-firxa ta' informazzjoni li naqsmu ma' soċjetà in ġenerali ma' l-universitajiet u s-sistemi tal-edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea dan huwa settur importanti ħafna. L-unika settur anzi nixtieq ngħid li f'dan il-programm ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kumitat NV ittieħdu in konsiderazzjoni barra suġġerment wieħed illi kien illi nim insegwu aktar mill-qrib l-impronta ambientali tal-flussi tal-immigranti. Dan kollu rridu nistudjaw u nindirzaħ fil-futur, grazzi. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma lil Prof Peter Henike. Jina nitlobkom iżomu fil-qosor għax fl nofs ġej il-kummissarju u għanna dibattitu. Grazzi ħafna Jiena nirringrazzja lil Hans Brunings u it-tim tiegħu. U għaddejjem tajjeb li nikkoperaw magħhom fil-bord maniġerjali. Jiena se nagħmel xi ftit kummenti l-ewwel fuq il-mitigazzjoni ta' tibdil fil-klima u l-enerġija naħseb li jkun utli illi naqdu nifokaw fuq ir-rwol importanti tal-effiċjenza tal-enerġija forsi nistaw inqassru studji eżistenti dwar l-effiċjenza tal-enerġija fl-Istati membri. Forsi sabiex nikkontribwixxu għad-direttiva tal-effiċjenza tal-enerġija u l-inforzar tal-implementazzjoni tad-direttiva meta niġu għal miri vinkolanti. Ikun aħjar li konna pjattaforma bbażata fuq il-web tal-prassi għall-efficienza tal-enerġija. Għalix hemm xi nies illi jaraw l efficienza tal-enerġija bħala pis u mhux benefiċċju għall-ekonomiji. Għal tqajjim ta' kuxjenza fuq l efficienza tal-enerġija ikun tajjeb illi nippubblikaw status annwali Ewropew dwar il-politiki li nistaw inqabluhom mal netwerk tal-enerġija tas seklu 21. Hemm ħafna kunċetti fl-Unjoni Ewropea naħseb illi l-Aġenzija trid tiċċara dawn il-kunċetti ġodda u sinerġiji bejn aħdar blu inklusiv u ekonomija ċirkolari dawn it-tipi kollha ta' ekonomija u nikkontribwixxu sabiex l-Ewropa tilħaq il-miri fuq terminu ta' żmien twil. Nistgħu wkoll nagħmlu studju fuq xenarji. U nieħdu approċċ ta' x'nistgħu nagħmlu illum sabiex nilħu il-miri tal-aġenda ta' F ta' Ewropa effiċjenti fl-enerġija. Naħseb settur strateġiku ġdid illi huwa marbut ma' tkabbir ekonomiku, l-protezzjoni tal-ambjent u tibdil fi stili ta' ħajja, dawn jistgħu jiddependu fuq eh, il-rebound effects u il-qsim ta' benefiċċji. Fil-futur nistgħu jkollna dokument u diskussjoni fuq l-SDGs. Naħseb fil-futur ser tkun sfida li nikoperaw aktar ma setturi oħra tal-politika bħalma qalu kollegu tiegħi u iżviluppi globali u nis niprovaw ninformaw dwar effetti mhux maħsuba jew effetti sekondarji pożittivi bħal tkabbir fil-kompetitività l-EEA żviluppat il-kunċett ta' benefiċċji mhux klimatiċi. Tajjeb illi l-Aġenzija tikkontribwixxi għadġbi tal-erfin f'dan il-kuntest. L-aħħar punt naħseb ikun tajjeb jekk li EA tinformana dwar il-programm il-progress fuq termin ta' żmien twil, speċjalment fis-sinerġiji bejn l-SDGs u l-implementazzjoni cop 20, u speċjalment fejn niġu għal outreach nistgħu intajbu l-immaġni pożittiva internazzjonali tal-Ewropa u anki fiċ-Ċina pereżempju joqogħdu attenti għal dak li qed jiġri fl-Ewropa fl-Aġenzija u hemm task force għal konsil ta' Ċina u il-lajonet tista' tkun eżempju għaċ-Ċina. Naħseb li dawn is-setturi għandhom jiġu msaħħa. Grazzi issa nadi il-kelma lid direttur eżekuttiv sabiex iwieġeb għan istoqsijiet. Grazzi ħafna lill membri kollha għal feedback pozittiv u għal kummenti u l-mistoqsijiet. Jina mux se nirrispondi għal kull mistoqsija waħda waħda. Provajt niġborom madwar numru ta' kwistjonijiet. Jekk ma nirrispondix għal mistoqsija ta'kom bizzejed dettal, ħossukom liberi illi tistaqson għal risposta aktar tard. Hemm mistoqsija dwar l-implementazzjoni u l-fatt illi qed nikontribwixxu għal fejim aħjar ta' kif qed issir l-implementazzjoni u dan tmur għaffaz direttiva tal dwar l-ilma u l-ekonomija ċirkolari. Il-mandat tagħna ma jmurx lil mill konformità u s-sanzjonijiet ta' politiki. Aħna napoġġaw lil dawk illi qed jagħmlu t-tip ta' xogħol u dan dinija l-Kummissjoni Ewropea primarjament fid-dawl ta' dawn ta' din l-aġenda irridu nirriflettu tajjeb fuq il-monitoraġġ u r-rapportar li qed nagħmlu u dan e, irridu naraw li jimxi fid-direzzjoni tajba. Hemm ħafna xogħol li jrid isir fuq l-ekonomija ċirkolari U qed naħru flimkien ma' Eurostat sabiex noħorġu b'indikaturu. B'indikaturi irridu nibatu messaġġi ċari, pereżempju fil-qafas direttiva dwar l-ilma fejn aħna qed ngħidu illi qed nistennew li nofs biss tal-korpi tal-ilma ikunu fi stat ambjentali tajjeb meta niġu sabiex nimplementaw il-derf dwar il-vojt tad direttiva. Aħna qed inkomplu x-xogħol tagħna dwar is-saħħa għaliex dinja maquda mal tniġi salarja industrijali qed naħdmu fuq il-kimiċi permezz tal-pjattaforma ta' informazzjoni IP Chem qed nibdew proġetti oħra u se nibdew monitoraġġ bio uman kbir. Hemm ħafna indikaturi li se jiġu analizzati. Aħna inizjaturi ta' dan il-proċess u se nkomplu insegwuh. informazzjoni joħra li nistgħu niprovdu dwar punti joħra li tqajmu. Umbat fuq il- pakket tal-ekonomija ċirkolari li jissemma minn numru ta' membri, hemm terminoloġija ġodda li qed tiġi użata. Il-pakket tal-ekonomija ċirkolari jeħtieġ illi ikun eh, ġurnat eh, b'inizjattivi ġodda u importanti ħafna illi jirnexxina nilħqu ftehim ta' x'qed nfissru b'ċertu termini u mhux kulħadd qed jagħmel xi ħaġa differenti Dan huwa wieħed mill-vantaġġi tal-Ewropa li aħna se jkollna 28 stat membru li jifhem aħjar x'nixtiequ nagħmlu u fuq il-kustjoni tal-monitoraċċju rapport aħna naħdmu ma l-istati membri kollha biex niddiskutu dak li aħna inkejlu, kif nirrapportawh, kif nivalwawħu, u kif noħolqu anke għarfin komuni biex nkunu nafu lejn fejn miex din l-agenda nista nikkonfermalkom illi għalina l-agenda qed tmur li lin mill-prevenzjoni tal-iskart u nixtiequ li konna naħdmu iktar fuq id dizen tal-prodott tal-prodotti, il-responsabilità tal-produtturi dawn l-elementi kollha tal-pakket aħna se nkunu qegħdin irrapportaw dwarhom ukoll fir-rigward tal-direttiva qafas dwar l-ilma u l-mistoqsija mill Danimarka, mill MEP Oaken, Il-rabta mal agrikoltura teżisti l-agrikoltura hija waħda mill-aktar fatturi importanti li identifikajna fir-rapporti tagħna dwar l-ambjent, dwar l-ilma, dwar il-biodiversità, dwar it-tniġġis tal-arja, fuq numru ta' kwistjonijiet oħra. U aħna ikkolaborajna ilna nikkolaboraw mill-viċin ma' Diġi Agri u ma' Diġi tal-Ambjent sabiex din il-pożizzjoni nrasquha l-qoddim. U msaħħa eh, barfin iktar għarfin iktar sot. U se jkollna għakna informazzjoni f'dan ir-rigward. Fir-rigward tal-ispeċi aljeni invazivi u il lupu ukoll mhux qed ngħid illi l-lupu huwa speċi aljena invaziva laqgħa xejn. Anzi qed narbotom flimkien għaliex aħna Fil-passat intlabna naħdmu iktar fuq dawn l-ispeċi aljeni invazivi. Din hija waħda mis setturi fejn aħna kellna ngħidu illi qatt m'għandniex il persuni li jistaw jaħdmu fuq dan ukoll. Jista' jkun dal affarijiet jinbidlu fil-futur jika ikun hemm diskussjonijiet relatati ma' rizorsi, imma għalissa ma nistawx u nipreferu ngħidu li ma nistawx nagħmlu għam li nagħmlu biċċa xogħol li ma tkunx tajba. U dik hija t-tweġiba illi aħna tajna. Imbagħad rigward tal-lupu se nkun onest ma nafx jekk għamilniex xi ħaġa fuq din il-kwistjoni partikolari ser nivverifika u nirrapporta lura magħkom U li nistanajt u koll huwa li hemm netwerk ta' mexxejja tal-Aġenziji Ambientali fejn aħna għanna rwol ta' segretarjat ma' dawn l-aġenziji u hemm numru minnhom eh, fil-Norveġja, l-Svezja, l-Finlandja u dawk ta' mal-Bahar Baltiku li għandhom esperjenza f'dan ir-rigward. Għalhekk jekk tixtiequ nista' jkun hemm dan it-tip ta' kuntatt u jkun hemm ukoll eh, skambju ta' femiet. Fil-xol tagħna fuq livell iktar ġenerali l-mistoqsija ta' Sur Herbrandi, aħna naħdmu fl-imkien mod partikolari f'dak l-għandu x'jaqsam mal-msieħeb tagħna id-digital ambjent. U it-tieni mbagħad ukoll id-diġi ta' klima, diġi riġo, diġi agri, diġi mare, diġi nir, diġi grow, kolla naħdmu magħhom fejn għandna wkoll kontrat Copernicus. Kopernikus naħdmu mal-Aġenziji u mal-Istati Membri, aħna naħdmu ma' iktar minn 12 il-DG. Fl-istess ħin taħt din il-Kommissjoni il-ġdida, aħna għandna wkoll kuntatt mal-uffiċċji tal-Viċi President fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli, fir-rigward tal-ekonomija ċirkolari, l-Unjoni Enerġetika, il-kapital naturali u dawn il-files kollha. Iva, aħna għalhekk immorru naħdmu ma' iktar minn diġi waħda nixtieq nisħaq ukoll illi l-ista' situazzjoni qegħdin situazzjoni fil-Parlament. Aħna kellna wkoll kwistjonijiet relatati mat-trasport, mal-enerġija, mal budget l-innovazzjoni, l-investiment. Dawn il-kwistjonijiet kollha lek huma parti mill-ħidma tagħna u naħdmu li l-in minn definizjoni dejqa tal-ambjent jekk aħna nifmuha bħala ġlida kontra t-tniġġis u l-protezzjoni tal-pjanti u l-annimali, aħna immorru li l-in ħafna minn din id-definizzjoni. Issa, fir rigward tal-biodiversità u x-xogħol li nagħmlu fuq il-kapital naturali, nixtieq nisħaq li dan ukoll jorbot mal-ewwel għan ta' 7AP e fuq il-protezzjoni tal-kapital naturali u li jkun hemm ukoll biżejjed reżiljenza fis-soċjetà biex nindirizzaw kwalunkwe problemi li se jkun hemm fil-futur Apparti minn hekk qegħdin insaħħu wkoll l-arfin tagħna l-informazzjoni tagħna mal-Eurostat biex ikun hemm ukoll kontijiet Ewropej għal kapital naturali. Imbagħad l-aħħar żewġ elementi fuq il-klima u l-enerġija. Aħna ser inkomplu naħdmu mhux biss fil-monitorraċ tal-anijiet tal-2020 u l-2030 u l-2050 ħanaraw ukoll kif dan jorbot ma' settur tat trasport, settur tal-enerġija, settur tal-agrikoltura, settur tal-housing u tal-bini. Dan għalhekk huwa xogħol eh, iktar integrat li aħna namlu li jmur l minn settur wieħed. Smajt ukoll minn numru ta' persuni li x-xogħol li aħna namlu li jmur lilin lin mill-istat minn 28 mit-28 stat membru jekk hux fil-Mediterran, fl-Indja, fiċ-Ċina, e, jekk dan jinnatax e, valur fuq livell globali, aħna dan fl flimkien ma' xogħol li jsir diġà mill-istituzzjonijiet ma nħossux li huwa l-irwol tagħna li ikolna li niżviluppaw aġenda globali Aħna dan irridu nagħmluh f'koordinazzjoni u id-fit mal-Aġenda Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna wkoll ħriġna b'qafas għal attivitajiet internazzjonali li qbilna u fil-bord b'rappreżentanti mill-Parlament u anke wara konsultazzjoni mal-Kommissjoni Ewropea. Dan id-dokument nista' ngħaddihulkom jekk tixtiequ. Nasib dawn kienu l-mistoqsijiet prinċipali. Kien hemm ukoll mistoqsijiet dwar ir-riżorsi u l-prijoritajiet tagħna. Il-prijoritajiet prinċipali tagħna u il-proċess ta' prioritizzazzjoni li għamilna sar meta fassalna il-pjan ta' ħidma multianwali attwali. Għaliex aħna konna nafu illi konna se nkunu fuq budget limitat u konna ser kien ser ikollna nuqqas tnaqqis fil-ħaddiema tagħna għalhekk dan ridna nikkonsidrawh fil-programm ta' ħidma multianwali. Dan ifisser illi kellna nenfasizzaw fuq numru ta' punti prinċipali, jekk tixtiequ iktar informazzjoni dwar dan, lest illi ngħaddilkom. Fir-rigward tal-futur, il kwissjoni tal-riżorsi hija illi meta ikollna diskussjonijiet dwar li nkunu iktar effiċjenzi u effiċenti u effettivi kulħadd jogħod jisma' dan, imma meta ngħidu illi minħabba li għanna iżieda fid-domanda fuq files importanti ħafna jista' jkun li konna niddiskutu x'se jkollna nwaqfu, x'se jkollna nagħtu iktar importanza għaliex jista' jkun hemm min jgħid illi, iva forsi hemm bżonn din id-diskussjoni imma tmiss il-prijoritajiet tiegħi Għalek, għambli dan isir dibattitu interessanti iżda fl-istess ħin nittama illi fid-dawl tal-feedback pozittiv li qed ninataw għax-xogħol li nagħmlu mhux hawnhekk biss imma anke fl-istituzzjonijiet oħrajn Ewropej, inkluż l-Istati Membri li aħna ser ser xinna nkomplu ix-xogħol e, eh, siwi li qed nagħmlu bl-istess passjoni, bl-istess impenn u bl-istess uh, u bl-istess saħħa xlek biss nistaw aħna nikompi nikkontru biex fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Uh, Grazzi nal u għawnek Grazzi hawnhekk il-laqa u nerġgħu nibdew ismiħ publiku pubbliku 15 minuti. <laughs> All right. Thank you. Thank you. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm... Signori, għandi l-unur li nil-amana għal smiħ pubbliku tal-lum fuq is-sistema ta' skambju ta' emissjonijiet nilqakom għal dan is-smiħ. Nixtieq ukoll nilqa' fostna lill-Kummissarju Kanjete illi se jkun qed il-fażi ta' ITS għal eh, proposti li toħodna lura għal Lulju tal-2015. Nixtieq ukoll nilqa lil kellima li ser jistieħbu magħna wara t traduzzjoni tal-Kummissjoni il-kellima fl-ewwel sessjoni ser jagħtuna idea ta' l-perspettiva tal-akkademiċi fuq il-proposta tal its fil-waqt li it-tieni sessjoni ser tinkludi roundtable tal-partijiet interessati. Il-membri se jkunu jistaw jresqu mistoqsijiet lil-mistiedna tagħna permezz tal-proċedura catch the eye. Smieħ tal-lum ser jgħin fit tal fil-Kumitat Envi għal-rapport tal-ETS, għal-revizjoni tal-ETS. Il-rapporter huwa is-Sur Jan Duncan. Dan il-rapport ser eh, jiġi konkluż f'Ġunju u jiġi prezentat sa tmim din is-sena. Din għandha tkun din dan ismiħalek qed isir fi żmien waqtu Naddi il-mikrofonu lill-Kummissarju li se jkun qed jippreżenta ir-raba fażi permezz ta' introduzzjoni. Grazzi, Kommissarju, u nadilek il-mikrofonu. Sur President, zejt membri, grazzi tal-li qed stedentuni hawnhekk biex niftaħ dan l-ismieħ fuq il-sistema ta' skambju ta' emissjonijiet. Għatma ħanixba infakkarkom il- il-tajim ta' Pariġi tas sena l-oħra li qed jgħinna biex nilħu nillimitaw sin globali b-tnejn b-2%. Issa rridu nilħu dak li ftemna fuqu. Rridu nkomplu naħdmu fuq l-aġenda tagħna biex nimplementaw il-qafas ta' enerġija fil-waqt li niżguraw il-kompetittività tal-industrija Ewropea b'ekonomija li tiddependi inqas fuq il-karbonju u tkun iktar sostenibbli dan il-qafas e kif bilna fuq u fit mim tal-2014 huwa konsistenzi ma dak li deċidejna f'Pariġi u dak li resqet e, kommissjoni bħala proposta. Bla dubju ta' xejn se jkun hemm dawk fostkom li jixtiequ li jkunu iktar ambizzjużi imma fl-opinjoni tiegħi issa mhuwiex il-waqt li jinwi natu tweġbiet maġa soluzzjonijiet maġa dwar kif għandu jsir dan fil-ġimgħat li ġejjin ser nistottomettu aħna il-pjan għal fejm ta' Pariġi u bla dubju ta' xejn ser nkomplu insaħħu l-partiċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-mekkaniżmu ta' reviżjoni. Aħna dina hawnhekk biex niddiskutu l-ewwel passi illi ittieħdu biex tiġi implementata din il-politika fir-reviżjoni tal-ITS li saret l li għadda. Dal-ħodu nixtieq naqsam magħkom fiex wasalna u fejn nixtiequ immorru jew fejn hemm bżonn li mmorru, l-moderazzjoni hemm bżonn li nieħdu. Ir-reviżjoni tal-ITS hija importanti ħafna biex tistabilixxi kif ser taħdem fis-snin li ġejjin dawn ir-regoli jipprovdu qafas għal kumpaniji tagħna u anke jaħdmu biex jaqsu l-emissjonijiet u nilħu l-anijiet tagħna ta' Pariġi. ħanajdilkom fix qiegħda l-ITS e illum l ewwel net din l-ITS. E qed tkompli tnaqqas l-emissjonijiet l-2014 l-emissjonijiet taħt li tiegħek tnaqsu tam meta mqabbla mal-2013. Dan huwa iktar maġġel mill-tnaqqis annwali tal-pak li huwa 1.74. Minn meta bdejna fl-2005 li e TS l-emissjonijiet naqsu b'mod drastiku konsiderevoli. U għalhekk mixjin lejn lan tagħna li naqsu fil-mija tal-2020 dawn it-tnaqqis Et, mux għet inħalsu daqsek għalih, dan ifisser illi li ties għet tamil xol tajba bħala eh, sistema bdata fuq is-suq, fuq is-suq, għet komplu jitnaqqas l-emissjonijiet u tejn il-dawk li jaqblilhom li naqsu l-emissjonijiet. Dan għalek mux għet ikun ta' spisa għas-soċjetà Dan juri u koll il-krizi ekonomika li għatma kellna bħala qabel li ħatma bassar kem se tkun xikunu tal-effetti tagħha. Dan ukoll wasal bilanċ fis-swieq flimkien ħadna pass importanti biex nindirizzaw dan l-isbilanċ. L-ewwel li bilna fuq il-backloading ta' allowances ta' 900 miljun euro u s-sena ilu kellna wkoll stability reserve dan ser jgħin biex li tijes tkun aktar f'saħħitha għall-iżvilupp ekonomiku fil-futur naf li bosta minnkom hawnhekk illum kienu involuti f'dan il-proċess. U napprezza l-wor kostruttiv u attiv li kellu il-Parlament biex jiżgura li kellna sena bilanċata. Nilqaw koll il-fat li ħafna minnkom u rew interess f'din il-proposta ta' revizjoni tal its u nixtieq infaħħar l-rapporter għal assur għal għal is eh, il-rapporter um, ta' dan il-dossier għaliex en biex ksibna dawn l-annijiet. Sissa, mux qed ikun hemm effett negattiv għal kompetittivita Ewropea minħabba li TS Dan u l-fenomenu nsejħulu carbon leakage. Fl-ewwel 10 snin li TS u rrit li l-ekonomija tista' tikber fil-waqt li jitnaqsu l-emissjonijiet din hija kisba importanti ħafna imma fl-aħħar 25 sena aħna naqqasna l-emissjonijiet kważi bi kwart. 23% fil-waqt li l-ekonomija tagħna kważi kibret bin-nofs. 46%. Nafu però l-riżultati tal-passat mhumiex garanzija għal-futur, għalhekk rridu nkunu kawti u nippruvaw nillimitaw il-carbon leakage. Peress ukoll li l-allowances ser komplu jitnaqsu sal-2030. Xi direzzjoni irridu nieħdu, nafu fejn wasalna illum, imma ma l-lanijiet tagħna għall-ITS fil-futur. Nixtieq nippreżenta erba' għanijiet li gwidat il-proposta tal-Kommissjoni, gwidaw il-proposta tal-Kommissjoni. L-ewwel li TS trid twassal għal iktar tnaqqis l-emissjonijiet b'mod li huwa effiċjenti li kunem tnaqqis ta' 20% sal-2020 iridu ntellawa ta' 40% sal-2030 dan ifisser li tnaqqis l missjonijiet fl its e irid kompli jikber. Għalek aħna proponejna li nżidu il-fattur li ġi użat minn 1.74% għal 2.2% fis-sena. Pala politiċi u għal irwol tagħna li nistabilixxu regoli ċari, imbagħad in-negozji jiddeċidu kif għandhom jaqsu l-emissjonijiet dan ukoll jimxi mal-approċċ li ħadet l-Unjoni Ewropea biex ikunem ambizjoni u flessibilta fl-istess ħin. Dan jappliku ukoll għat-tieni għan li nkomplu meċlu qoddim l-kompetitività tal-industrija Ewropea u nipprovdu inċentivi sabiex il-negozji tagħna jaħdmu b'mod effettiv. Biex nilħu dan il-bilanċ, irridu nużaw l-allowances disponibbli l-iktar b'mod effettiv. Il-mexxejja Ewropej fl-2014 qablu ab illi dan għandu jitkompla wara l-2020. Sakemm ma jittieħdux miżuri politiċi simili minn stati membri importanti, fil-waqt li l istat membri qed ikomplu jaħdmu biex jimplementaw l-INDCs, iridu nħarsu wkoll lejn il-livell globali din mhix ħaġa niksbu millu malada għalhekk din il-proposta l-Kommissjoni għamla dak kollu li setet biex tagħti protezzjoni kemm jista' jkun l-industrija Ewropea din tibni fuq elementi differenti u għalhekk infaħar li l-istituzzjonijiet kollha li ħadu il-ħin biex jifmu il-partijiet tal-proposta u l-implikazzjonijiet taħallan tal-Kommissjoni kien li ikunem allokazzjoni għaqlija għall-investiment biex ikun hemm ekonomija li tiddependi inqas fuq il-karbonju. Għal il-kostituzzjoni ideali għal kumpaniji il-ftejm ta' Pariġa huwa messaċċar illi dan se jkun ikbar minn qatt qabel. Dan jista' jkun ta' vantaġġ għal kumpaniji tagħna meta mqabbla ma' kumpaniji pereżempju fl-Istati Uniti e, sistema li allokazzjoni tejn biex ikun hemm iktar inċentivi għall-innovazzjoni fl-industrija. Forsi ikun hemm min jaħseb li din hija xi ħaġa li hija counterintuitive imma U jekk namlu dan ser ikun dan jista' jkun tapis tapis żejjed eh, fuq l-amministrazzjoni jista' jkun li jkun hemm ħafna burokrazija, aħna dan ma rridux nagħmluh. Ma rridux noħloq aktar burokrazija fl-Ewropa, aparte minn hekk irridu wkoll nagħtu valur iktar valur miżjud għax il-livell ta' produzzjoni skont il-proposta tal-Kommissjoni ser ikunu bilanċati bizmin. żmien Dan permess ta' semanti flessibbli bħal ETS Il-proposta li għak tindirizza l-allokazzjoni ħilsa biex ikun hemm bilanċ bejn li konna regoli prevedibbli għal kumpaniji fil-waqt li konna inċentivi għal innovazzjoni u innaqsu l-ħtieġa biex ikun hemm korrezzjoni. Issa, hemm minnkom li qalu li tkollna approċċ iktar immirat għal free allocation li li tkun ta' fuq żewġ gruppi ta' carbon leakage. Jiena lest li diskuti dawn l-idea bħalma tafu l-Kummissjoni tanalizza dan l-approċ bħala parti mill-evalwazzjoni ta' impatt tagħha fil-proposta. Ovvjament titħares lejn id-dettall u dawn il-kustjonijiet iridu jiġu solvuti meta rridu niġu biex niddefinixxu kategoriji differenti kif se jkollna dawn il kif se niddefinixxu kategoriji differenti u biex anke nmexxu l-qoddim l-kompetizzjoni globali. Issa, elementi ħor importanti li għandu jkun ukoll ta' inċentiv biex innaqsu l-emissjonijiet fl-industrija iktar mill-lum, l-hekk sejħa benchmarks. Hawnhekk il-Kummissjoni għażlet illi tillimita kemm kif jiġu aġġornati dawn il-benchmarks għalhekk is-setturi kollha jikkontribwixxu sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet. Iżda il-progress li jisir fis-settur jiġi konsidrat biex tiġi biex jiġi stabilit il-valur tal-benchmark. Dan huwa għalhekk ta' inċentiv għall innovazzjoni u jagħti iktar eh, jinċentiv għal dawk li jinvestu fl-effiċenza proposta tal-Kommissjoni tiżgura li l-prinċipji stabiliti fir-regoli jiġu deċiżi mill-kolleġislatur, mill-Parlament u mill-Kunsill u mhux ma rridux nimplementaw regoli li jimbat jiġu adottati iktar l qoddim aħna irridu li kolla tranzizzjoni li tkun bbażata fuq inqas karbonju. Il-proposta tagħna ukoll tipprovdi 550 miljun euro għal fond ta' innovazzjoni biex ikollna ekonomija li tibednin għas fuq il-karbonju. Għal anke għall-industri tagħna li jiddependu ħafna fuq l-enerġija. Aħna diskutina mal-Parlament ukoll fuq ir-riserva tal-istabilità tas-suq, anke dan il-fajl ta' innovazzjoni dan il-fajl għandu jkun essenzjali għal kompaniji biex jiżviluppaw l-industrija tagħhom. ir rabaqan huwa illi nimmodernizzaw is-settur tal-enerġija Ewropea. U l-Unjoni Enerġetika permezz tal-fond ta' modernizzazzjoni, aħna ser najnu l-dawk li għandhom mezzi limitati biex jimmodernizzaw is-sistema enerġetika tagħhom. Dan nistgħu nagħmluh billi jkollna investiment li jikkontribwixxi għal suq kompetittiv tal-enerġija fl istati Membri kollha. U kollna wkoll enerġija nadifa u anke nkun hemm investiment għal dan is-settur. Dan jiżgura illi dan il-fond jikontribuxi għal unni enerġetika aktar f'saħħita u jagħmel l-aħjar użu mill-fondi pubbliċi limitati. Eżis President, eżis President, eżis Membri, dejjem għana nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw illi dan japplika għal partit interess, ħafna partit interessati li jridu namlu għazliet għaqlin fil-futur tal its u rridu nżommu f'moħna wkoll li l-mod li bih niżviluppaw l its se jaffetwa mhux biss l-Ewropa imma lil il-kontinent tagħna. L-ITS se tkompli tkun bħala ispirazzjoni fil-waqt li jitwaqfu il-swiq ta' karbonju tagħhom u l-politika tagħhom dwar karbonju li tjesser e jgħin għal dan ukoll. Lantana għandu jkun illi id-deċiżjonijiet fuq eh, l-revizjoni tal-ETS huma importanti u li għandna nkomplu nuru dak li tgħallimna. Anke f'relazzjonijiet tagħna pajjiżi terzi meta nħammur fiċ-Ċina aktar ta' din is-sena. Jista' jkun li jsiru proposti oħra bħal pereżempju alternattivi radikali bħal taxxi tal-karbonju jew standards ta' performance Aħna wajna alternattivi differenti ma eh, li TS l-iktar li għanda appoċ minn partit interessati u għalek il-mexxej tal-pajjiżi u l-gvernijiet jużaw li TS pal istrument prinċipali biex naqsu l-emissjonijiet. Jena nixtieq ukoll nurikom ir rida u disponibilta tal-kabinet u servizzi tiegħi biex nħarsu aspetti differenti f'din il-proposta lest li nkompli naħdem għakom fuq dan il-fajl u nawguralkom il-koll li jkunu diskussjoni interessanti ħafna llum. Grazzi tat-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna tal presentazzjoni tiegħek. U issa nistgħu nibdew din l-ewwel sessjoni ta' smieħ hemm bżonn nfakkar l-kellima illi għandhom bżon żommu prezentazzjoni tagħhom għal ħames minuti. Għanna ħafna prezentazzjoni għandna bżon nikonkludu eh, skont l-aġenda u nadi l-kelma l-professur Javier Labandera tal-Istitut Universitarju Ewropew. Grazzi ħafna, President. Grazzi u kol tal-istudenti għawnek tassew unur għalija nil-parteċipa fil-laqa tal u l-ħidma tal-komitat li ili insegwi b'ħafna rispett jiena hawnhekk biex nagħti perspettiva akademika għal ETS u bħala direttur eh, tal-studji avvanzati tal-FSR klima fl-Istitut Universitarju Ewropew nixtieq inħeġġiġkom biex issegwu ix-xogħol il-ħidma tagħna fuq l-ETS billi aħna Istitut Universitarju Ewropa u aħna għanna nikollaboraw ma'kom. Jina se organizza il-prezentazzjoni tiegħi f'tlet taqsimiet u minħabba x-xogħol ma tantx għandi ħin għal-ħidma tiegħi forsi mbagħad nirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom. Nibda billi nenfasizza E, l-opzjoni jew l-alternativa ta' politika preferita li hija bażi ta' bosta karatteristiċi li huma utli ħafna meta nittrattaw it-tibdil klimatiku l-ewwel net il-lan il-kap u dan jista' jkun ukoll marbut mal-emissjonijiet u mbagħad l-ispejjeż minimi ġifieri l-effettività tal-ispiża għax dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu kbar ħafna speċjalment dak tibdil fil-klima Umbad billi impoġġu prezz fuq l-emissjonijiet inkunu nistaw u kol naraw il-konsum u l-investiment. Umbad jkun jistaw e, niprovdu e, tħul li jista' jiġi użat għal skopjiet differenti. Dan huwa l-każ ukoll għall-ETS fejn għandhom bżonn e, jitbedu mit-tradizzjonali għal bosta raġunijiet u restrizzjonijiet għax l-istrumenti ta' politika enerġetika u klimatika għandhom effett fuq li TS u forsi għandhom bżon ikunu użati għal skopijiet ambientali oħra. Fil-prezenza ta' ta' pajjiżi li m'għandhomx politika ambientali sfortunatament dan huwa l-każ, hemm effetti negattivi jew forsi ta' ftit benefiċċju pereżempju mħabba il-carbon leakage. Il-tibdil multiplu Eh, f'żmien qasir tal-ETS apparti l ambizjoni dejjem jistidu eh, għanna bżon nħabtu ruħna ma' realtajiet tad dinja reali. Iktar minn 10 snin għaddew mill-bidu tal-ETS u id-data diġà disponibbli għall akademiċi Valutazzjonijiet jabdu jitfit ma' dak li għadni kematt u issa se nagħmel taqsira għal riżultati tal-litteratura akademika, effetti ambjentali inkluż l-innovazzjoni u l kompetitivita u l-carbon leakage. Anki jekk hemm ħafna studji ta' kwalità olja hemm xi konsiderazzjonijiet bżonjużi. L-ewwel net ma tantx għatem provi minħabba li għadob bisa xar snin, id-domin minn pubblikazzjoni, eccetera u koll l-applikazzjoni għad differenti ximdaqqiet memx metodologija li tista' titqabbel. Mbagħad ir-riżultati jirreflettu wkoll e, il-kuntest soċjo-ekonomiku speċifiku u għalhekk l-ekstrapolazzjoni lejn il-futur e, bżonn inkunu kawti meta nagħmluha. Anki jekk il-missjonijiet ta' effett serra jidru jett itnaqsu matul il-ħajja tal-ITS il-kwantifikazzjoni tal-effetti speċifiċi fuq is-sistema mhijiex ħaġa faċli. Kawsijiet oħra avvanzati mill-letteratura u it-tnaqqis ta' dawn il-politiki mhux ħaġa daqshekk sempliċi. Imma hemm provi akademiċi abbassi tal-aggregati u tad-data permess ta' modellar sofistikat illi l-ETS kontribwiet għat naqis tal-emissjonijiet fis-setturi kollha. Anki fil-fażi bikrija ta' fażi 2 hemm provi evidenza fuq l-effett pożittiv tal-ETS fuq il-privativi tal-teknoloġiji tal-karbonju. Anki anki l-prezzijiet iktar baxxu kol kellhom impatt issa fuq regolamentazzjoni tal-industrija riċerka basa fuq eh, data mata ma turix illi li ts kelli effett kella effetti negattivi fuq l-impjiegi. Hemm provi li hemm favur l-istruttur industrijali u m'hemmx provi sissa ta' carbon leakage tal-ITS barra mill-Unjoni Ewropea. F'dan l-istadju joħroġ ċar illi jina qed eh, nwassal messaġġ pożittiv fuq l-ITS, strument li għandu eh, l-appoġġ eh, akademiku u għatajje bħala effettività skont l-spiża u effett dejjimi anki barra l-Unjoni Ewropea għax l-esperienza tagħna tista' wkoll tiffaċilita politiki tal-klima madwar id-dinja. Dan il-fenomenu se jkun pożittiv ukoll billi innaqsu tħassib ta' kompetitività u intejbu l-proprjetajiet ta' effettività skont l-ispiża. Imma dan jitlob ukoll raffinar tas sistema f'kuntest kumplessa l-applikazzjoni diġà semmejt. Bidliet, tiswijiet konsidrati mill-Kumitat mumiex għall-ITS imma eh, tista' datta ruħa wkoll skont it-tibdil hemm bżonn ta' kompromessi imma l propietajiet jġustifikaw l-attrazzjoni akademika u s-sinjali fuq medda twila ta' żmien kif ukoll titjib u l-cost effectiveness ukoll għandhom bżonn iżamm grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom u għall-minuta supplementari li tajtuni. Thank you very much and now I give the floor to Grazzi ħafna Issa nad il kema l sur Filip Ruff illi jiġi mill-kumpanija ta' konsulenza huwa għan analist tas sistemi tal-karbonju. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-istintuni hawnhekk għal dan is-smieħ pubbliku nista' nibda u ngħid sew ċentenzi fuq il-kumpanija biex tkunu tafu il-background tiegħi. Jina nagħmel analiżi indipendenti ġifiri aħna ma nixxi obbligazzjoni ta' konformità jew ta' kummerċ, ħanajtek mill-bidunet. Aħna niproduċu riċerka fuq EU ETS kwantitattiv u kwalitattiva u minna ħafna ħidma anke fuq ir-riformi ta' qabel bħal backloading u affarijiet oħra u issa fuq ir-riforma wara l-2020. Għadin naraw li s sistema ta' allokazzjoni hija l-parti iktar kontroversjali se nifoka l-prezentazzjoni tiegħi fuq dan is-suġġett. L-għanijiet l-oħra tas sistema tal-lokazzjonijiet huwa ta' inċentiv, ikun hemm iktar effiċenza u biex jistalvagwardaw is-settur industrijali li huma suġġetti għal carbon leakage biex tagħmel hekk is-sistema għandha bżonn żewġ affarijiet fil-fema tagħna. Għandha bżonn ċerta ċertezza, speċjalment għal partijiet industrijali għall investiment tagħhom u t-tieni punt għandha bżonn flessibilità biex tadatta ruha għad dinamika ta' l-ambjent u tas sistema fejn topra. Dejjem tajjeb li wieħed iħares il-passat jew il-preżent biex inkunu nitalmu mill-esperjenza storika. U din is-sistema tal-lokazzjoni libera wkoll battit minħabba il-fatturi transettorjali, anki jekk l-applikazzjoni kienet meħtieġa tikser l-idejat fondamentali ta' sistema ta' lokazzjoniet eh, liberi, iġifiri il-benchmarking ta' 10% ta' installazzjonijiet iktar effiċenti u għalek nistaw najdu dan huwa falliment ċar ta' sistema. U problema oħra li naraw fil-fazi tlieta fl-istess waqt neħejna 800 miljun ta' lokazzjonijiet eh, u però għanna surplus minn installazzjoni li jatin jinal u jew naqsu eh, il-produzzjoni tagħhom. U lek dawn l-izviluppi juri din is-sistema għandha bżonn tiġi riformata u hemm żewġ problemi li għandna bżonn nittrattaw. Fil-fażi erba' għandna bżonn niżguraw illi nużaw il-volum kollu u nevitaw tnaqqis mingħajr ħtieġa. L-ewwel punt hija ħaġa ta' politika loġika. Jekk wieħed identifika allokazzjoni tal-skop partikolari għandna bżonn nużaw ma' dak l-iskop fil-femma tagħna l-ewwel netta għandna ottimizzaw il-proċess tal-allokazzjoni biex niżguraw ruħna li jekk hemm xi ħaġa li tibqa' għandna bżonn nużawha għal dak l-iskop u mbagħad inżidu element ta' flessibilità għas sistema li jista' jaġusta ruħu għal eh, fatturi esterni Umbat ma jkunx hemm tnaqqis mingħajr bżonn din hija deċiżjoni iktar diffiċla xi waħda politika. Bżonn niżguraw illi sistema tal-lokazzjoni ma teċċedix dik tal-industrija. Ħana mela ċara minn hawnhekk illi maħniex qed ngħidu nevitaw it-tnaqqis imma tnaqqis bla bżonn. Tlet fatturi għandhom rwol kruċali il-bilanċ bejn il-benchmarking, il-level u l-lista ta' carbon leakage. U din id-deċiżjoni wara kollox eh, tfisser li muma setturi li għandhom bżon protezzjoni maħabba il-kompetizzjoni li ma setturi għandhom bżon jħalsu għal carbon leakage u għalhekk smajna mill-Kummissjoni wkoll illi responsabli eh, responsabbli għal dak li se jiġri wara l-2020 u għalhekk jiena issa għandi bżonn nuri jekk dawn l-affarijiet jistgħu jiġu implementati u jekk nistgħu nitkellmu fuq approċċ ottimizzat fażi erba. Din is-slajd din it tabellaturi turi l-analiżi tagħna għal fażi erba u jekk tiġi implementata l-proposta eh, tal kummissjoni Ewropea 100% u jekk il-pajjiżi li jużaw il-mija il-wieħed fil-mija. Mela, il-parti eh, blu qed juru it-talbiet li staw jagħmlu u l-linji grisi u l allowances li aħna għandna għal din l-allokazzjoni libra. Imma skont l-analiżi tagħna speċjalment fil-bidu tal- l-10 snin li ġejjin il partijiet blu edin ferm iktar baxxi mill-linji grizi ġifiri għad fadal allowances għal ħtiġijiet tal-industrija għal dak li huwa volum. Mbagħad minn naħa l-oħra skont l-analiżi tagħna ma jkunx hemm CF CSCF fil-fazi erba' u dak li naraw fuq l-orizzont huwa 100% qegħdin naraw fattur interessanti ieħor f'din il-grafika il-parti ħadra li hija il-leftover il-partijiet li jibqaw mhux użati u għalhekk aħna jkollna dan is-surplus fil-raba parti rabba parti li mbagħad tiġi użata iktar tard biex tagħmel parti tagħmel tajjeb għas CSCF sal-2030 u għalhekk allowances fil lower parti imorru tal-aħħar parti biex hekk ikunu jistaw jamlu tajjeb għal CSCF fl-axar mill-axar u jkun u jistaw nallokaw l-allowances kollha li jitolbu il-kumpaniji. Hentenni dawn iċ-ċifri kollha nabżon narawhom fil-kuntest ta' dawn it-tlet parametri, il-benchmark attività storika u l-carbon leakage daw it-tlet fattura bżonn ikunu bilanċatu jekk inbiddel fattur wieħed għandi bżonn nara jekk din l-istampa tinbidilx kompletament. U għalek nagħmel taqsira billi l lura għall-ewwel punti tagħna ġifir ċertezza l-flessibilità fil-fema tagħna l komissjoni eh, żid iċ-ċertezza permezz din il-proposta x'tiżgura li volumi kollha jiġu użati li jiġu allokati għal ċerti skopijiet, it-tieni net il-proposta tnaqqas l-opportunità eh, ta' CSCF li hija ħaġa tajba għall-industrija għax miktar ċertezza għall-investiment u wieħed jista' jgħid din hija benchmark li wieħed jkun jista' jitbassar. Flessibilità tidħol fl-iskema għax ikun hemm kull sena il-possibilità li wieħed inaqqas jew ibaxxi il- Eh, l-allinjament dan huwa importanti ħafna fl-Ewropa ta' nofsinhar fejn għandna ħafna pajjiżi li għandhom il-produzzjoni baseline tagħhom li qed tgħaddi minn kriżi jekk jibru ikrar ikollhom bżonn ta' top up fl-lokazzjonijiet tagħhom u t-tieni punt taħt il-flessibilità hija li mhux tużaw benchmark wieħed imma tlet veloċitajiet differenti ta' effiċenza u flessibilità biex nirreflettu il-problemi ta' teknoloġi li hemm fis-setturi differenti nittama li kolli xi mistoqsijiet interessanti u nkun nista' inwiġeb. Grazzi ħafna. Thank you very much. And now we can Grazie uh, Grazzi ħafna, issa nibdew id-dibattitu tagħna u nibdew bis-Sinjura Grostet. Grazzi ħafna uh, Sur Komissarju u grazzi lill kellima malar malar ċerti setturi jistaw ikollhom iktar konsekwenzi minn oħrajn imħabba l-ispejjeż marbutin mal-ITS u din l-ispiża mbagħad ovvjament se jħossuhom il-konsumatur l-intraprizi u il-kapaċitajiet tal-konsekwenzi ta' din l-ispiża tkun differenti skont is-settur u l-prodotti konċernati għal settur illi ma jistax e, iżid il-prezz tal-prodott għax xekle jitla fis-suq, il-konsiderazzjoni ta' din l-ispiża hija waħda delikata ħafna. Issa fl se ta' impatt tal-Kummissjoni Ewropea jitkellmu ħafna fuq dawn, imma fil-proposta leġislattiva tal-Kummissjoni m'hemm xejn u jikonsidra dan it-ħassib illi se jkun ta' pis e, fuq il-kompetitività ta' ċerti setturi industrijali u lek nishtiqin inkun naf e, x'taħsbu hawnhekk f'din is-sala. Thank you very much. Miss Guteland. Grazzi ħafna Sinjura Gutteland. Grazzi ħafna President u grazie Sur Kanjete u grazie lill-esperti Ir-riforma tal-ITS opportunità kruċali, opportunità ta' deb għall-Europa biex tmexxi u iżom il pozizjoni tagħha uh, eh, fl ewel post U jina kont kontenta ħafna nisma l-Komissarju li għajt l-ambizzjoni komunitarja hija illi żomm din il-mexxija. Issa biex inkunu nistgħu norbtu l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħna ma' fejm ta' Pariġi għandna bżonn inkunu kawti u naraw birraqqa ħafna kif li TS tista' tikkontribixxi. Jina naqbel Massur sur Kanjete illi riżultati tali modi mhumiex garanzija għal-futur tagħna. Joħra ċar illi għandna bżonn nagħmlu ferm iktar anke fl-Unjoni Ewropea jekk nixtiequ nillimitaw it-tisħin globali per minqas minn żewġ gradi għal xi wieħed punt ħamesa fil-mija u dan ifisser li għandna bżonn nikkonsidraw iktar tnaqqis lineari sostanzjali tal-krediti fuq is-suq. Alternativa oħra li għanna bżanalizzaw bir-reqa hija biex nestendu il-kamp ta' applikazzjoni tal-ITS għal bosta settura, l-iktar setturi, hemm setturi attualment fl-ekonomija Ewropea illi ma jikontribwux għal miri klimatiċi tal-Unjoni Ewropea bżon ta' iktar setturi semija msemmija wkoll fil-valutazzjoni tal-impatt, per eżempju il-shipping, il-navigazzjoni, u għalhekk jekk għandna bżonn konna ta' sow eh, riżultati u iktar ambizzjoni wara Pariġi fil-kontest tal-miri tal-2030, is-setturi kollha rilevanti għandhom bżonn kontribixxu Dan huwa punt importanti u għalhekk nixtieq insaqsi lill-esperti jekk jaqblux li din il-proposta minnaħta l komissjoni ix bżet ambizzjuża jekk l-Unjoni Ewropea eh, tirrispettax l-ftejjim ta' COP21 jew jekk jaħsbu forsi li għad fadal potenzjal għal iktar ambizzjoni fir-riforma tal-ETS. Grazzi. Grazzi, signora Wisneska. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, eżis kollegi. Jina il-insegwi birraqa ħafna istqarrijiet ta'kom u l-kommenti ta'kom imma għandi mistoqsija. Ful-fat illi l-iskema tal TS ma tnaqqas l impiegi forsi hemm rabta bejn il-carbon leakage u it-naqis fl impiegi Forsi hemm inqas impiegi minħabba l-carbon leakage u l-limija situazzjoni tal-industrija tal-produzzjoni tal-azzar. Issa fuq il-foresterija, il-boskijiet, foresti eh, bħala il-post fej iktar nistaw nħaznu l dossu tal-karbonju, jekk għanna bżonn ikonna politika kif suppost għanna bżonn ukoll eh, niftakru fuq il-foresti u l-ħasna tal-karbonju, Mek naraw il-politika Ewropea wieħed għandu bżonn jistqar il rwol tal-foresti mhuwiex rikonoxxut, partikolarment l-iskema tal-ETS u għalhekk bħala konsekwenza dawk il-pajjiżi illi għandhom ħafna potenzjal futur tal-foresti ma jistgħux ma jistgħux jikonsidrawhom fil-kontribuzzjonijiet tagħhom ta' tnaqqis tal-emissjonijiet industrijali. L-istess japplika wkoll għas settur ta' ġenerazzjoni tal-enerġija U għalek, jessu l-Komissjoni Matriċ eh, tikkonsidra l-fattur l-forma tal-ITS ġiet maħruġa blaċla ma hemm komponenti oħra per esempio fuq il-foresti jiġu miżjuda iktar tatika ġobka għadu li xtaħsbu fuqa. Is-Sur Gerben. Grazzi ħafna, President, nixtieq nifoka fuq il-fatturi ta' tnaqqis cross eh, trans settorjali għax di se tkun eh, kwistjoni importanti ħafna Anki sur Raff enfasizza fuq il-possibilità ta' bassir tas sistema kollha kemm u għalhekk jiena nsaqsi. Abbasi tal-analiżi tagħkom kemm taħsbu se jkun il-każ illi dan il-fattur ta' tiswija transsettorjali jekk l-ekonomija se tikber mod sostenibbli? Kemm se tiġi applikata skontkom? U neġan saqsi l-aħjar mezz biex nevitaw dan il-fattur transsettorjali billi ikonna lista aktar eh, immirata ta' carbon leakage. Hemm ħafna ideat, per eżempju ta' approċ fuq bosta livelli, forsi tista' tajt kemtejn fuq dawn l-ideat ukoll. Grazzi ħafna. Miss Sommer. Grazzi ħafna. Sinjura Sommer, grazzi ħafna. Għanna poster aħna għasmi u għanda zew ċimnijiet, ċmini. U ċimnija qed terħil fwar. Kommissarju. kellna ħafna diskussjonijiet u avvenimenti fejn kienem rappresentanti tijek. Pero il-rappresentanti tal-Komissjoni ma setewx jew ma ridux jgħidu kif wasaltu għal benchmarks ta'kom dan huwa xi sigret jew inkella huwa huma possibbli illi tispjegawhom għaliex kienu arbitrari tistaw tispjegaw dan. It-tieni mistoqsija fuq dwar dak li kien tgħid is-surruf. Tkellem dwar attivitajiet storiċi illi pal per eżempju il- l-industrija tal-azzar ġewwa l-Ġermanja li għamel ħafna sabiex inqas l-emissjonijiet b'20 fil-mija, però sa ċertu punt hemm limitu saven tista' tnaqqas dawn l-emissjonijiet għaliex qiegħed fin-natura tal-metodi tal-produzzjoni. Hemm limitu għal kemm tista' tnaqqas. Jekk qed tħares lejn il-produzzjoni tal-azzar ta' kwalità għandu ħafna applikazzjonijiet fejn dan għadu importanti. possibilment se naraw dan is-settur li jittieħed miċ-Ċina. Avolja sej wassal għal digrat fil-ambjent. Naħseb illi tridu tindirizzaw din id-diffikultà tal-leakage. Il-fatt u li ma tistawx tkomplu tipproduġu daqshekk emissjonijiet. Tkellimt dwar affarijiet oħra. L-uffiċjali tagħkom qed iħarsu lejn il-firxa sħiħat ta' settur li huma influenzati għaliex jiena ma naħsibx għamiltu dan. Naħseb illi industri u setturi differenti li jridu jiġi trattati differenti, kollegi, għanna aktar minn 10 rikjesti rridu nalqu hawnhekk il-lista ta' kellima u rrid nistaqsi lil membri kollha sabiex jekk jista' jkun iżommu fil-qosor għaliex eh, ma tfadilniex ħafna ħin. Għandi żewġ mistoqsijiet jgħid sur Eichholt. Aħna nafu li fil-proposta bħalissa il- fattur tal-riduzzjoni ma jwassalniex għal inqas għal tnaqis ta' 80% sal-2050 u dan mhux li nejjar mal-riżultati ta' Pariġi. Ir-riżultati mhux se jkunu effiċenti biżejjed sabiex iwasluna għal tnaqis għal żewġ gradi jaħseb wara wieħed punt konna qed ngħidu li hemm sistema għal fattur ta' korrezzjoni. Xiġifieri field system għaliex nafu li sissa ma kien hemm lebda prova ta' carbon leakage palma kienet jgħid isur la bandejra għalek fejnu il-falliment speċifikament il-falliment tal-lista tal-carbon leakage xinu eżatt il-falliment li qed titkellem fuqu Il-prezz ta' bħalissa meta konna qed nitkellmu dwar l-Amazon kien hemm ħafna stejjer illi se jkollu impatt kbir fuq il-produzzjoni. Però dan mhux minnu għandna żewġ analisti ta' suq tistgħu tgħidulna x'qed jiġri fis-suq u forsi aktar tard nistgħu nitkellmu mal-lobbyists dwar dan. Grazzi. Onorevoli Evi, grazzi minn eh, xin nibdaw nitkellmu fuq kusturijiet ambientali meta ma daw ma jintlaqawx minnaħat tal-Kommissjoni. Ħan prova innessaqa mill-lat ta' kompetittività. Ħan nispjega ruħi aħjar li kieku hemm sistema jew xi tip ta' mekkaniżmu li b'xi mod jew ieħor jellimina l-problema tal-carbon leakage għaliex anke fuq livell globali l-industriji Ewropej tagħna imbagħad ikun jistgħu jkollhom eh, diskriminazzjoni pożittiva jkollhom vantaġġ fis-suq globali minħabba l-intensità tal-karbonju tagħhom tkun baxxa forsi nistgħu kollna miżura biex nsolvu kwistjoni tal-emissjonijiet u tal-kompetittività. Il-mistoqsija hija indirizzata kemm għall-Kummissarju kif ukoll jekk huwa lest li jwieġeb għall alternattivi li għandna disponibbli illum fir-rigward tal its ġifieri bħal pereżempju ir-riċerka tal-Università del fuq il- valur miżju ta' karbonju. Din hija xi ħaġa li m'għandha xejn x'taqsam mat-taxxa tal-karbonju imma tkun taxxa fuq il-karbonju miżjud biex tiġi introdotta għal prodotti kollha Ewropej u għalhekk ikollhom dan il-vantaġġ fis-suq. L-istess mistoqsija għall-esperti tagħna fuq livell akkademiku jekk semaw xi ħaġa fuq din il-proposta u x'jaħsbu dwarha. Grazie Grazzi ħafna. Grazie ħafna, President. Nixtieq eh, nressa żewġ punti. L-ewwel huwa ta' attwalità għax jirrigwarda il-riforma tagħna tal-kotazzjonijiet tal-emissjonijiet u għalhekk jidhirli illi qegħdin nitkellmu fuq il-carbon leakage għal fażi tlieta kien hemm xi 150 anki jekk nafu illi naslu bata tal-50 huwa dawk li huma emissjonijiet industrijali l-affett ma tantx jinbidlu fondamentalment. Jiena tal tiegħi jiġu mill-industrija li huma ta' valur miżjud imma li huma ta' daqs medju. L-esperti xistaw jgħidu fuq din is-sitwazzjoni hija ħaġa rilevanti li naqsu tant is-setturi mħarsa jekk meta dawk li l-iktar jħorġu b'emissjoni huma iktar koperti Issa ninġi tieni punt fuq il-fattibilità ta' sistema tal-ITS. Meta, eh, per eżempju, fil-kontest ekonomiku soċjali eh, tal-industrija tal-azzar fl-Ewropa, hemm ħafna tħassib fuq il-tħul eh, ċiniż fuq is-suq tagħna konsum Ewropew dejjem jitbaxxa u l-ispejjeż eċċessivi ta' minn 5 għal 10 biljuni skont ċejt industrijali u mbagħad il polonia illi eh, tikontesta il-funzjonament tajjeb ta' dan is-suq. Apparti l-mistoqsijiet fuq it-nġis u l-klima nixtieq inkun naf jekk nistax nikkonsidraw illi dan is-suq huwa wieħed effiċenti adattata s-sitwazzjoni ta' ekonomija partikolari tal-industri tagħna u l-perspettivi industrijali fuq medda twila ta' żmien tal-pajjiżi li l-iktar isaqsu għall-emissjonijiet, l-iktar isaqsu għall-allokazzjonijiet ta' sum ikunu f'konformità mal-politika tal-ITS. Grazzi. Dziękuję panie przewodniczący. Myślę, że tutaj bardzo słusznie. Grazie, sur President. Jiena nixtieq ngħid illi il-kallima tagħna qalu tajjeb ħafna illi irridu sistema ta' tbassir, irridu ċertezza ħafna kelliema tkellmu dwar dan. Imma kien hemm xi limiti, maħna ma nistgħux nispjegaw kollox u niġġustifikaw kollox għaliex is-sitwazzjoni hija dinamika meħabba l-kriżi ekonomika. Il-mistoqsija tiegħi hija din il-reviżjoni tal-benchmarks din hija kwistjoni nixtieq nitkellem dwarha. Il-benchmarks huma bbażati fuq ċertu indikaturi ta' missjoni illi jieħdu konsiderazzjoni il-progress teknoloġiku ta' bħalissa u possibbli. Aħna nixtiequ nibdlu il-benchmarks u dan huwa ġustifikat nitkellem dwar il-tbassir u l-aspettazzjonijiet tal-industrija, per eżempju fil-produzzjoni tal-, -industrija, ħġieġ tal-azzar tal-metall emissjonijiet naturali wkoll fil-proċess teknoloġiku, per eżempju il-produzzjoni tal-ġir. F'dawn l-industriji fejn is-sustanzi kimiċi jinkisru il diossitu tal-karbonju jiġi protot u ma nistgħux nagħmlu xejn dwar dan din hija reazzjoni kimika. Kriterji ġotta għall-lista tal-carbon leakage dawk is-setturi li se jitneħħew se jkollhom 30% tal- free allowances ta' bħalissa, kif dan jista' jaffettwa is-sitwazzjoni ta' setturi individwali? Jiena nibża illi l-pressjoni ser tikber u il-produzzjoni ser timxi il-barra mill-Unjoni Ewropea. Din hija il-mistoqsija għal l-istati kollha illi huma produttivi li għandhom industrija reali. U mem lebda post industrija li daqs l-Ewropea mus Issa Issur sur Martin. Grazzi ħafna President, grazzi Komissarju, grazzi lil kellima Jina smajt affarijiet interessanti ħafna. Jina lest inċabċab li eh, kiku aħna konna situazzjoni tajba imma mhux il-każ. Naseb li l-Ewropa eh, ndunat li miex waħedha fuq din il-pjaneta u aħna qudiemna għandna kompetività ħarxa ħafna u żlejali u smajt affarijiet li ġaluni insaqsin kommenta anki mill-akademiċi hawnhekk li qalu illi memx provi li kienem carbon leakage u li dan se kollu impatt jew le fuq l-investiment. Jiena għadni kemm l-estate rapport eh, fejn tkellimt ħafna fuq l-industrija Ewropea li jista' jkun mill aluminium mill-azzar u għalek fl snin li ġejn daw l-intraprizi minn issa għandhom bżonn jipprogrammaw għax għanna sistema eh, kapitalista, kapitalista għall aħħar u nista' ngħidilkom minn issa illi n-nies sidin tal-industrija li jiena intqajt magħhom qed jistennew il-konklużjonijiet tar-riforma tal-ETS u din ir-riforma tal-ITS tkun effiċenti 100% dan huwa lan, għandna bżonn nżommu konservazzjoni ġifiet tal pereta wara Pariġi hemm ħafna pajjiżi li qalu se jagħmlu ħafna affarijiet imma għandna bżonn nistennew latti konkreti naqra iktar xettiku u riforma li ITS tkun eh, effiċenti 100% jekk kontinenti oħra japplikaw l-istess sistema bħala u intan għattu eh, suħ la bandejra u għalhekk li mija l-garanzija li għandna ta' sistema li tkun implementata bħal tagħna f'kontinenti oħra għaxek le ir-riskju aħna se nesportaw l-impjiegi u n-importaw it-niġis u għalhekk dinja sistema li titkun waħda ekwa waqt li nistennow li sistemi oħra jwaffuq sistemi bħal dawn għaxek le maħniex se naslu u fil-fatt se jkun hemm deindustrializzazzjoni u l-investment jaħrab mill-Ewropa. Grazzi. Thank you very much, Mr. Faria. Grazie, Sur Favia. Grazzi ħafna, Kummissarju. Inti qatt illi rridu nżidu l-ambizzjoni tagħna sabiex nilqu l għanijiet tal-ftehim ta' Pariġi sabiex it-tisin globali jibqa' inqas minn żewġ gradi. Naħseb illi il-trasport marittimu jrid jiġu jiġi inkluż f'din l-ambizzjoni dan sar fil-kuntest ta' regolazzjoni tal-implementazzjoni u l-informazzjoni dwar it-trasport marittimu jina kontrapporter ta' dan ir-rapport. Hemm ukoll il-possibilità li jkollna font ta' kumpens kopert mill-ITS, ċert li tiftakar dwar dan li diskutejna. Nistgħu nejxu naħdmu fl-imkien mal-industri sabiex nipromovu arja aħjar. Jina naf minn sidin tal-bastimenti u l-IMO illi huma jaqblu. Però nixtieq nisma' minnaħa tal-Kummissarju. Kif il-Kummissjoni qed tara din il- possibilità tal-ITS li kopri il settur marittimu wkoll. U Dan ifisser illi ma, ma jkunx hemm inklużjoni retorika biss, imma tkun fi realtà. Kummissarju, l-ġimgħa l-oħra kien hemm delegazzjoni tal-Parlament. Naħseb Bass Eichhardt kien f'din id-delegazzjoni. Ma nasibx li semmija meta tkellem. għal kumitat tal-protezzjoni tal-avjazzjoni xitaj dwar dan kienu ġewa likaw. Xin innadu għal l-emissjonijiet fil-settur tal-avjarju, xtasu dwar dan? Issa, kellim jor. Grazzi, Presidentu, grazzi l-esperti tal-interventi interessanti taħħom. smajna informazzjoni interessanti ħafna. Speċjalment dak li għali surraf illi mish se jkun hemm tnedija skont il-proposta tal-Kummissarju. Din relatata ma' mat element li huwa l-carbon leakage dawn huma l-aspetti prinċipali ta' dan ta' din proposta. Fokalizzazzjoni aħjar Smaj dak li għallu l-esperti, intom għadkom miftuħo għal dan il-mekanizmu sabiex ikun tiering aħjar u fokalizzazzjoni aħjar fejn jitħol il-carbon leakage, mux biss ikunem zewċ zewċ modelli separati. Il-mistoqsija l-oħra hija dwar iż-żieda tal-produzzjoni industrija fl-Ewropa, aħna kol naqblu ma' dan, dan huwa kompitu fil-Parlament illi naqdu l-implementazzjoni tal-ftejjim ta' ta' Pariġi li naqsu l-emissjonijiet mod konsiderevoli fl-istess ħin iffaċilitaw it-kabbir ekonomiku. Għandi mistoqsija dwar dan. Il- proposta tal-Komissjoni ma tiddefinix zida fil-produzzjoni signifikanti signifikanti kif tista' tagħtina aktar dettal l-aħħar mistoqsija l-installazzjonijiet ta' bħalissa illi għandhom riduzzjonijiet ta' kapaċità sinifikanti diġa imbidlu jekk il-limitu jinqabeż b'50% forsi irridu nirraġaw dan il-mekkanizmu. Importanti li nħu dan konsiderazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi issa se nibdew bir-risposti. Sa nibdew bil-Kummissarju Kanjer. Sur President, sa namel dak nista jekk jogħġbok fil-qasir. L-ewwel net kien hemm ħafna interventi speċjalment is-Sinjura Grostet ifokat fuq dan mill-bidu kienu l-ispejjeż tal-industrija jekk din il-proposta ta' mhix dannu lill-industrija. Aħna ambizjużi f'dan il-qasam għaliex is-setturi kollha jridu jnaqsu l-emissjonijiet. Aħna maħniex ħanaslu għal 40% inqas fl-emissjonijiet jekk is-setturi ma jagħmlux l-isforzi tagħhom. Għanna ħafna, kellna ħafna innovazzjoni fil-passat fl-industrija. Xi wħud jgħidu li ma nistgħux ikun aktar innovattivi. Jiena naħseb li l-innovazzjoni ħal tibqa' importanti fil-futur. Fil-bidu tagħmel ħafna progress u bat wara il-progress ikun iktar diffiċli Aħna analizzajna żewġ elementi sabiex niformaw il-gruppi industrijali sabiex namlu differenzi bejn l-emissjoni permissibli. Em, zewċ parametri gbar. ħanna wkoll inkonsiderazzjoni li huma il-kumpaniji illi jistaw jaddu l-ispiża l-konsumaturi. Meta għandek 50 f'post u 150 f'post ieħor, xi membri jistgħu jgħidu dawn il-kumpaniji jistgħu ikollhom ħafna abilitajiet imma dawk huma l-kumpaniji li jistgħu jaddu l-ispiża l-konsumatur. din hija loġika. It-tieni ħaġa li rridu ngħidu huwa dwar is-settur tal-azzar. Il-problema ta' dan is-settur mhijiex li tija se nkunu ċari. Hemm kompetizzjoni globali maċ-Ċina, hemm il-kriżi ekonomika, irridu nirrikonoxxu il-, -krizi ekonomika, il status ta' su ekonomiku li ċina. Hemm ħafna kapaċità fiċ-Ċina. Imma dan huwa settur illi fl-2009 kien esportatur. L-ispiża tal-enerġija hija ħafna ikbar mhux se tkun li its illi tpoġġi il-settur tal-azzar f'periklu. Ispiża tal-enerġija hija l-isfida. Din hija l-politika tal-Komissjoni li, li tbiddel is-suq tal-enerġija li jkun hemm il-gas ta' is-suq ta' gasa biex inqas l-ispejjeż. Imma bħalma qedna sissa bil-bilanċu l-elementi kollha li għandna il-kopertura mhijiex evidenti. Xi wħud qalu li kumpaniji ma kienx se jieħdu dawn id-deċiżjonijiet irridu nistabilixxu sistema ambizzjuża illi tieħu konsiderazzjoni dan kollu. Irridu proposta bilanċata imma il kolleġizzaturi jistaw tajbuwa. Xi se jaħdmu fuq il-lat ambientali, oħrajn fuq il-kompetitività, irridu naslu għal bilanċ. Għanna diskussjoni interna fil-Kummissjoni sabiex nilħu bilanċ. Din hija proposta tagħna. Is-Sinjura Guteland qalet tkellmet dwar l-ambizzjoni tal-proposta. Il-miri tagħna mu se jintlaħqu bl-ITS biss. Hemm direttiva li ser tasar fis-sarf illi se tieħu konsiderazzjoni trasport l-agrikoltura, il-bini. Karozzi wkoll hemm ħafna politiki tal-rinnovabli, tal-efficienza. Dan huwa pakket globali. U meta tara l-pakket kollu f'daqqa, Fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament si jgħid li għandna pakkett ambizzjuż. Se nippreżentaw ħafna leġiżlazzjonijiet matul is-sena. E, hemm ukoll l-istrateġija ta' dekarbonizzazzjoni ta' trasport. Ikkonsidrajna wkoll il-problemi tal-impjiegi hemm sitwazzjoni ndaqs ħafna nies jgħidu illi Aħbar tajba fit triq l Pariġi kienet illi iċ-Ċina ser ser tpoġġi carbon mark madwar il-nazzjon il kollu. Fejn niġu għal-foresti u l-agrikoltura, l-40% tal-missjonijiet ikkopri is-setturi kollha, anke l-agrikoltura u l-forestrija. Għalhekk irridu nikkonsidraw dawn is-setturi wkoll, nikkonsidraw id-dibdil u l-emissjonijiet ukoll. Irridu am sostenibilità ambjentali fl-aħħar mill-aħħar. Staqsejtun ukoll dwar il-fatturi transettoriali. Kellna tabella. Isom l-affarijiet ġew stabiliti għal dawk li għandhom l-aħjar prestazzjoni. Dan huwa Is-Sur Sommer tkellem ukoll dwar l-industrija tal-azzar, tkellem dwar il-gruppi, il-approċ fuq livell differenti hija possibilità. Għana il-possibilitajiet kollha jista' jkollna erba' ħamsa, sitta jew 10 livelli. Imma meta naddu għal dan l-approċ l-affarijiet isiru aktar komplessi, rridu diskussjonijiet bilaterali ma' setturi kollha, inħarku l-affarijiet. X'jiġri bil-siment, per eżempju, l-ewwel grupp jew it-tieni grupp. Aħna ddiskutejna fil-tul sabiex ikunu sempliċi u nimmiraw is-setturi l-aktar risposti. Però il-Kummissjoni hija miftuħa għal kwalunkwe ħaġa li il-Parlament jista' jaqbel magħha. Imma rridu nżommu f'moħħna l-konsegwenzi. Huwa faċli li tajt namlu hekk, però trid tara il-bilanċ u l-impatti fuq is-setturi kollha. Kull bidla fl-ITS jaffettwa lil kulħadd jekk tagħmel ħaġa ikun hemm konsegwenza. Irridu nżommu dan f'moħħna. Kien hemm mistoqsija dwar il-benchmarks. Dawn ġew stabiliti fl-2010 għabbażi dak li għamlu s-settur. Imma dan l-eżerċizzju ma kinux lest li jagħtu id-data kollha. U l-aħjar medja fil 10% fis-settur. Dan kien bażi ta' teknoloġiji tal-2007 l-2008 u l-2020 u l-2030 iridu nikkonsidraw il-progress li jkun sar anke permezz ta' ċertu koeffiċjenti ma dan nistgħu niddiskutuh kif dan kif nistgħu niskutu kif dan nistgħu ntejbuh. Naraw kif nistgħu ntejbu dan l-eżerċizzju tal-benchmarks. Kien hemm ukoll minsemma l-carbon leakage. Kien hemm inqalem minflok ma jkun hemm taxxa tal-karbonju għalfejn ma jkollniex aġġustament tal-frontieri. il-pożizzjoni tal-Kommissjoni kienet dejjem konsistenti u ċara f'dan is-settur li nimponu miżuri fuq prodotti importati fl-Unjoni Ewropea wasal għal numru ta' problemi. L-ewwel net l-implementazzjoni hija diffiċli u diffiċli wkoll wieħed jiddetermina il-kontenut ta' karbonju tal-affarijiet jiġu importati. Għalhekk dan huwa diffiċli ħafna. Għaliex jista' jkollok l-istess prodott li jsir b'modi differenti, għalhekk il-karbonju jkun differenti. Dan jista' iwassal għal reazzjonijiet mill-trade partners. Aħna għanna regoli armonizzati għal allokazzjoni ħilsa fis-setturi kollha u fost l-istati membri kollha. Dawn il-miżuri ma jistawx jiġu ma jistawx naqduhom mal l-allokazzjoni ħilsa, din hija sistema armonizzata mill-allokazzjoni ħilsa u qed nistabilixu dawn il-miżuri f'stati membri differenti biex jipproteġu staturi differenti mela qed tikser suq internu mhux kompatibbli mas-sistema mill bidonet aħna aħna suġġerejna dan għax kienem minn għalli n li nagħtu settur wieħed u għal dak nistabbilixxu it-taxxi għall karbonju imma la ta' frodu ikollok satturi l-oħrajn ħabtulek fuq il-bib jagħmulek l-istess ħaġa, jitalbuk l-istess ħaġa. U għalhekk kienet se tkun impossibbli. Il-Kommissjoni tħoss illi l-aħjar mod li mxu bih huwa li nikkonvinċu l-imsieħba tagħna biex jimxu lejn dan istuq iċ-Ċina diġà miex f'din id-direzzjoni anke l-Istati Uniti hemm ħafna pajjiżi li jaħdmu b'dan il-mod u irridu naraw li niksbu progress u niżviluppaw is-sistema tagħna. Kien hemm ukoll interventi relatati mal-qasam marittimu, l-IKEO pereżempju, nuqqas ta' ambizzjoni u il-fatt illi l-istati membri ma kinux qed jipparteċipaw. Tafu x'naħseb fuqha. Il-preżenza tal-membri fil-Pariġi kienet importanti hija utli, hija trasparenti u tkompli issaħħaħ id-dibattitu Għalek jiena dejjem favur li parlament ikun attiv u prezenti, imma anke l-Kommissjoni fl-IKEO miex membru attiv. Anke l-Kommissjoni miex ma taqax taħt bħala eh, membru attiv tal-IKEO xorta ma nistawx għalek laqas il-Parlament ma jkun jista. Kien hemm min qal li eh, qed kunu ambizzjużi, aħna qegħdin nesploraw ukoll il-livelli ta' dissidu tal-karbonju. Aħna ridna wkoll nilħu ftehim. U anke biex nippruvaw nilħu kompromess. U dan kien sinjal ċar anke il-kompromess għal CO2 li kien miżura importanti anke għal futur. Bħalissa għadna fl-istadji inizjali pal trakkiet heavy duty. Fl-IMO rrit ikollna l-monitoraġġ u rapportar biex ikunu nafu kif nistgħu nkejlu l-emissjonijiet u mbagħad niddiskutu l-aħjar mod li bih nistgħu naħdmu anke mal-Parlament. Naħseb illi koprejt bosta mill-mistoqsijiet. L-opinjoni tal-Kommissjoni din mhix proposta magħluqa li l-Kommissjoni tajt li ma nistgħux immissuha, da żgur li nistgħu ntejbuha minn ħafna aspetti u nistgħu niddiskutu wkoll il-allokazzjoni, il-benchmarking il-Parlament aktar għandu marġini ta' manuvro, imma aħna bħala kommissjoni irridu nimxu mal-bilanċ li jintlaħaq fil-Konsil f'Ottubru tal-2012. Mintom kol-leġislaturi, dan huwa dossier diffiċli. Eh, id-direttiva l-oħra se tkun iktar komplikata minn din, u anke eh, rridu naħdu kobrat mufuq biex nġildu tisħin globali grazzi tassew. Nitlob l-esperti biex iżommu fil-qosor Għalix, it-tardjajna ħafna. Sur la bandera, eh, grazzi tassew, aħna mandiċ ċans li nwieġeb il-mistoqsijiet imma l-esti li n-wġbukom jek tkun tatjawna. Nishtiq nifoka fuq affarijiet relatati mar rilax tal-karbonju kif tissemma minn numru ta' eh, membri parlamentari. Jiena ippreżentajt l-istatistika eżistenti li tajt li hija limitata li hija wkoll f'ċertu kuntest partikolari. Iżda din l-evidenza tuża data differenti data tal-kummerċ, surveys li saru fil-kumpaniji u għatu ukoll mm, ma' studji oħra din hija l-informazzjoni li aħna għandna. Illi l-effetti kienu pjuttost limitati u li dan din ma kienx kwistjoni daqshekk diffiċli. Fil-futur l-affarijiet jistgħu jinbidlu imma dan huwa wkoll punt ta' informazzjoni ġenerali li niksbu fir-rigward ta' regolamentazzjoni ambjentali li tajt li dan huwa fattur ieħor fost oħrajn, fost fatturi oħrajn li huma importanti wkoll li jgħinu biex id-deċiżjonijiet biex il-kumpaniji jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. Fil-futur, is-sistema se tkompli tevolvi se jkun hemm prezzijiet ola, u dan kollu li tiġi konsidrat. Fuq il-taxxa tal-karbonju dawn huma kwistjonijiet importanti u interessanti. Dawn huma strumenti politiċi li juru anke l-karatteristiċi ta' approċċ bbażat fuq is-suq. Mill-aspett teoretiku dawn huma interessanti ħafna mill-lat prattiku huma pjuttost eh, strumenti diffiċli li wieħed jimplementa. U sani hawnhekk. Grazzi tassew l-Onorevoli Ruff. Grazzi tassew minna ħatijaj tal mistoqsi interessanti ħafna, ma nistax inwieġeb għal kulħadd, jiġifieri tistgħu tikkuntattjawni wara. Il-falliment mhuwiex illi s-CSCF ma kienx adegwat, għanna dan għanna bżonnu għall-allokazzjonijiet. Il-falliment sar qabel it-twaqif tas sistema għanna kanna bżon applikaw il-CSCF u dan għalix l-allokazzjoni kienet ġeneruża iż-żejjed. Din kienet il-problema minħabba rilax tal-korbonju, minħabba fil-baselines fit-triet periodu ta' ta' negozjati jridu niżguraw li dan ma jerġax isir CSCF u l-sur Mr. Gerbrandi. Diffiċli nkunu nafu kemm tapplika CSCF hemm xari differenti għal dak li semmejt inti għandek aġġustament ta' 1.4% għal kull għal kull settur. Aħna diġa ikolna 0.5% ta' CSCF sal-tmim periodu 2020-2030 anke tkabbir ekonomiku, tkabbir fil-GDP ta' 5% dan ovvjament varja fost saturi differenti. Approċ iktar kategorizzat jgħin biex innaqsu il-possibilità dan ikun jista' jsir u CSF ti applikat. Jidu naraw għalhekk li ma' attivitajiet sar jiġu mażula u li jkun hemm ukoll benchmarking. Għalfejn kellna tnaqqis fil-prezzijiet fil-bidu tas-sena saqsa Surajkaut Hemm raġunijiet differenti li waslu għal dan it-tnaqqis minħabba il-situazzjoni makroekonomika fiċ-Ċina u din hija situazzjoni li taffettwa eh, kumpaniji Ewropej. Dan ilu jitbaxxa għal numru ta' snin u li jaffetwa u koll istuq ta' karbonju, iż-żejt il-gas u komoditajiet tal-enerġija oħrajn. Anke l-Renju Unit għanna produzzjoni tal-gas u l produzzjoni tal-żejt fil-Ġermanja il-livelli livell tal-prezzijiet xorta waslu għal ċertu profitti u għat nħarsu l-lejn użorsi alternativi. Għalek għanna domanda baxxa u provvista olja fl-istessin fuq il-benchmarks li dunħarsu jnis simpliċita u l-pis amministrattiv il-proposta tal-Kommissjoni hija waħda eh, sempliċi f'approċċ flat rate u li qed nimxu l-lim l-għata ta' 10% għall-installazzjonijiet imma rridu nkunu nafu wkoll x'kien dak il pinis amministrattiv u għalfejn sar deċiżjoni. Din il flat rate timxi f'direzzjoni tajba tinċentiva iktar tnaqqis u tiżgura li l-industriji jimxu iktar il-qudiem lejn iktar effiċenza enerġetika u anke dak li qalet is-Sinjora Sommer din hija aħbar tajba għall eh, industrija tal-azzar tal-Ġermanja għaliex qed ikunu effiċjenti fejn l-użu tal-enerġija tagħhom u lek għandhom vantaġġ meta mqabblejn mal-bqija tal-Ewropa. L-idea tal-benchmarks huwa illi nużaw l-aktar eh, riżorsi effiċjenzi ta' 10% biex ninċentivawhom rridu niżguraw ukoll li min-naħa tar-rilax tal-karbonju niżguraw il- nassiguraw l-industri l-iktar importanti u li jirċivu l-allokazzjoni li jeħtieġu minn ta' benchmarking li dejja ili ninċentivaw iktar tnaqqis. Fl-aħħar mill-aħħar rridu narfu l-fatt ukoll li ma nistgħux nissalvagwardjaw is-settur industrijali kollha meta aħna tassew nixtiequ nilħqu eh, l-anijiet prinċipali tagħna fl-Ewropa rridu nibdew issa mux billi nazlu rebbieħa imma nazlu is-setturi li huma frisku ta' rilax karbonju minix espert imma nista nikkonsidra nikkonsulta mal kollega tiegħi f'dan ir-rigward tal-rilax karbonju L-industrija titkompli tnaqqas l-emissjonijiet iktar minn qatt qabel biex nilħu l-lanijiet tagħna b'mod l-iktar effettiv. Rridu niżguraw ukoll li nażlu l-aħjar setturi. Dak kollox, grazzi. Grazzi tassew. Mela, bekk temmejna l-ewwel sessjoni nibdew meditament bit-tieni sessjoni fejn għandna ir-round table tal-partit interessati nibdew bis-Sur Axel Eggert, id-Direttur Ġenerali ta' Eurofer. Ħames minuti jekk joġbok għax ser ikolna nagħlqu fil-ħin. Jekk joġbok. Just checking where my presentation is. <laughs> Mela, eh, ma nafx jekk il-prezentazzjoni, ma nafx fejn il-prezentazzjoni tiegħi, forsi jess ċati jgħinni. Tistgħu tlaw il-prezentazzjoni tiegħi jekk jġobkom? Uh, please let me be clear that uh, the European Steel Mela ipprimettuli ngħid li l-industrija tal-izzar tappoġġja l-għanijiet klimatiċi tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward tal juri TS l-aħjar mod huwa li jkollna din iskema ta' skambju globali banijiet identiċi u prezzijiet identiċi għal kompetituri kollha. Kif tafu din mhix xi ħaġa li nistgħu niksbu fil-futur. Arik. Sa dakinhar dawk li jistabilixxu politika jridu jiżguraw illi l-industrija tagħna tibqa' waħda kompetittiva. Aħna nkomplu nappoġġaw l-ekonomija ċirkolari għaliex l-azzar huwa materjal permanenti. Il-pakket però jista' jitjieb billi jinġu introdotti aspetti ta' life cycle u norbtu u kol mal-mitigazzjoni tal-gassijiet effett serra u din leġislazzjoni tal-ETS. L-anijiet klimatiċi u l-ekonomija b'karmonju baxx mhumiex possibbli b'applikazzjoni sħiħa, per eżempju l irdieden offshore u turbini tal-gass. L-Unjoni Ewropea għandha l-ikbar xer ta' patents tal-azzar madwar id-dinja. Nofsom huma prodotti illum li ma kinux jeżistu 10 snin ilu. Jekk joġobkom tipperikolawx tipperikolawiex b'din leġislazzjoni l-ġdida din l-industrija tal-azzar edha fuq qudiem ukoll ta' riċerka u l-iżvilupp u teknoloġiji ġodda bħal pereżempju l-proġett Hezana u proġetti ġodda fuq il-carbon capture. Dan ovvjament jeħtieġ proċess twil u jrid ikun ekonomikament viabli u dinja l-ikbar problema illi għanna għaliex għanna ħafna iktar spejjes u diffiċli li wieħed għalhekk japplika teknoloġiji ġodda. Għalhekk aħna nappoġġaw il-Fond ta' Innovazzjoni taħt l UTS hekk kif propost mill-Kummissjoni. Iżda hemm problema minn fejn ġejjin dawn l-allowances. Iridu jiġu Iridu jiġu mill-auction cap. anke dawk l-iktar huma effiċjenti se jkollhom dan it-tnaqqis u dan il-prezz imbagħad jgħaddi għal prezz tal-iżida fil-prezzijiet ta' l-enerġija. Għam ħafna kompetizzjoni globali fl-azzar, hemm benefiċċji wkoll għal kompetituri tagħna huma x'inhuma ir-raġunijiet dan inaqqas l kompetittività globali tagħna illum il-ġurnata din l-industrija hija fi kriżi kbira l koll kemm intom tafu intilfu design elf post tax-xogħol mill-2009 u 7000 f'dawn l-aħħar ftit xhur hemm numru ta' raġunijiet naqis fid-domanda, zida fil-prezzijiet tal-enerġija u fil-kwistjoni tal-kummerċ. Hawnhekk mhux qed nitkellem biss fuq sitwazzjoni għatwali, manka fil-futur. Iċ-Ċina għandha l-over capacity tagħha li twassal għal 400 miljun tonnellata li huwa 2.5 darbit iktar mill-konsum totali tal-azzar. Din, din għalek hija l-overcapacity s'jamlu vulnerabbli. Iċ-Ċina għalek għandha prezzi ta' produzzjoni baxxi u dan huwa wkoll dumping ta' distof karbonju. Għaliex dan huwa doppju ta' dak tal-Unjoni Ewropea. Anke jekk huma jużaw teknoloġiji ġodda xorta jammonta għal doppju. Kif tistgħu taraw fl-slide, naqsu ħafna f'dawn l-aħħar xhur fl-Unjoni Ewropea allura kif jista' jkun l-istudju mexxi mill-Kommissjoni jgħid li nistgħu ngħaddu 100% tal jew 80% tal-space tal-karbonju tagħna li ċittadini tagħna. Dan għejdu li 7000 ruħ li tilfu x-xogħol tagħhom u l-familji tagħhom. Sar studju mill-Ecofis għal Eurofer li juri illi ser ikollna tnaqis ta' free allocation ta' 48% fl-2030. Ser ikollna spejjeż li jammontaw sa' 34 biljun euro fis-snin li ġejjin dan jammonta għad 8 biljoni ta' spejjeż indiretti. Dan nistaw niddiskutuh. Imma ma nist huwa inevitabli se jkollhom pat fuq is-settur, dan flimkien ma kondizjonijiet li mhux kompetittivi għal kummerċ mhux se jibqa' dan l-industrija fl-Unjoni Ewropea. U l-għanijiet diffiċli li jintlaħu l-aktar affarijiet li ħasbuna huma e, tnaqis lineari arbitrarju tal-benchmarks li huwa għandik il-second linear correction factor dawn il-benchmarks huma ta' problema. Anke um, il-free il allocation share dan għandu juhu priorità għal protezzjoni ta' rilax tal-karbonju u mhux għas-settur eh, tal-enerġija tal li juhu 57% minnhom. Ovvjament dawn id-differenzi bejn dawn is-setturi. U fl-aħħar m'hemm l-ebda ċertezza legali għal kumpens għal spejjeż indirezzi għaliex ħafna mill-istati membri dan ma japplikawx illum il-ġurnata. Se nifinalizza, se nikkonkludi f'dan l-aħħar minuta x'għandna bżonn u l leġizaturi jridu jgħinuna dawk li faslu politika. Bla dubju ta' xejn hemm memx spejjet retun diretti fil-rigward 10% tal-pjanti l-iktar effiċenti, il-benchmarks rridu jkunu ibbażati fuq data realistika li issir qabel periodu li jmiss mingħajr ma jinbidlu. Ma domx jiġu applikati e, fatturi ta' riduzzjoni lineari, dan għandu jkun ibbażat fuq l-ħtiġijiet tas-settur tagħna kif iddiskutajna qabel il-level ta' fuq il-level ta' 10% fil-mijed tal aktar pjanti effiċenti u apparti minn hekk dan li ikun ibbażat fuq dawk l-aktar ikollhom performance tajba permezz ta' regoli trasparenti. Hija deċiżjoni tagħkom hawnhekk jekk tatux free allocation għas taturi kollha ta' rilaxxi jew nkella uħud minnhom biss. U għacħar ukoll l-industrija tat-talazzar hija ma meta mqabbla ma' setturi oħrajn. Grazzi u jiddispjaċini li forsi bist il-ħin. Grazzi tassew, naddu issa għall-Onorevoli Damja Morris, il-Head of Policy f-Sandbag. Grazzi tassew, Sur President. Mela, aħna eh, think tank li maħdim xar profit u ilna naħdmu għal li tijas sal seba snin Jina nixtieq nibda billi natikom ftit aħbarijiet tajbin l-emissjonijiet naqsu ħafna iktar mill-mistenni l-Aġenzija tipprevjeni li dawn naqsu b-23% inqas minn 990 u għalhekk tilħaq l-lanijiet ta' 2020 sitt snin kmini fi setturi koperti mill-UECS verifikati li naqsu wkoll qatmaw li sa' 2020 ikunu b-21% inqas mill-livelli tal-2005 qabel ma nagħtu l-kreditu lill its irridu nsaqsu x'kontribuzzjoni kella li il politika klimatika ta' flagship tal-Europa għal dawn l-tnaqis remissjonijiet permezz tal-prezz tal-karbonju. Din mi xjenza eżatta imma it-weġibiet mill-letteratura ma tantx jinkoraġuna. Studju minn CDC Klimaj l-Istitut għall-Ekonomija tal-Klima issuġġerix li prezz tal-karbonju huwa bejn 0 u 100 miljun tonnellata ta' abatement bejn l-2005 u l-2011. Xejn jew kważi xejn. Anke il-tnaqis fil-pest tal-2006 u l-2007, il-pest tal-karbonju matul dan il-perjodu laħa eh, limiti li qatt ma laħaq qabel. Kien hemm punt fejn kien jidher illi il-prezz tal-karbonju kien forsi se jerġa' jiġi ftiegħu wara li kien hemm eh, gains mill-2014 ħafna analisti stennew illi dawn il-gains jaċċeleraw sal-2020 anke prezzijiet li jkunu sa 30 euro. U għal wara din it-tendenza mill TS l-analisti urew li kienu ottimisti iżejjed il-prezz tal-karbonju tilef sentejn ta' profit fl-aħħar siġġimat u sta' kulħadd qed ikun iktar kawt. U għalhekk kien hemm ukoll tnaqqis ta' żewġ terzi ta' dak li aħna għadna huwa il-Black January u il basir fisser il l-emissjoni ta' koll jibqa' oli wisq. U għalhekk issa għaw qegħdin mela mill-ġdid Eh, aħna qegħdin fl-2016 wara 11 sena ta' din il-politika qatt ma faddinix prezz tal-karbonju illi eh, jista' jkun iktar tnaqqis fuq meda qasira ta' żmien u dan minkejja l-fatt illi mux darba darbtejn aħna fessajna ir-regoli eh, fl-ewwel u t-tieni tielet fażi u eh, minkejja l-intervenzjoni ta' backloading b'emerġenza u anki minkejja r-riserva ta' stabilità fuq is-suq il-ġdid li suppost kellha solvi s-sitwazzjoni għal darba dejjem. U għalhekk anki l-MSR suppost qed ikun iktar vindikata issa. Issa billi għanna dejjem din il-provista ċessiva kronika u prezzijiet baxxi, hemm xi mezzi eh, ovvji li nistgħu eh, nistaw forsi naqsu il-provista u nikanċellaw l-allowances jew eh, namlu l-kap iktar stretta nista' ukoll nillimitaw l-provista temporanja. Neġgħu nirrevedu l-parameter riserva ta' stabilità tas-suq jew nalteraw il-new entrance reserve jew nistgħu noħolqu forsi iktar ċertezza permezz ta' korritur ta' prezzijiet, eċċetera. Ma tantx baqanna ħin u għalhekk maħnis se noqgħod nitkellem fuq il-proposti tagħna Aħna diġa publikajna ħafna minn dawn il-proposti għas-soluzzjoni daw l minn 18-il xar u aħna se u wkoll nippreżentaw għalija tal-pożizzjoni tagħna aġġornata fil-ġimgħat li ġejjin ma hemm soluzzjoni oħra mhux tagħna biss. Miflok nixtieq eh, nwasalkom dan il-messaġġ bil manala illi li ties jibqa il-bot ħafna minn soluzzjoni l-MSR ma ħaritx mill-istaġnar u din ir-reviżjoni tal-ITS tas-sow tas-sow hija l-aħħar opportunità tagħna il insibu soluzzjoni għas-skema. Nistgħu niskużaw dawk in-nies li jasbu kellha wis opportunitajiet diġà. Wara l-aħħar optimizmu ta' Pariċi nkunu ċiniċi ħafna hawnhekk fl-Ewropa illi nibqa' għaddejjin fuq il-miri tal-2000 2020 mqabla mal-miri ta' futur u nħallu din politika tal-klima tant importanti bideja fuq zaqra. U jekk ngħidu flagship policy ngħidu politika l-iktar importanti dik emblematika ma jfissirx li nsibu soluzzjoni u għandna bżonn eh, nsolvu l-affarijiet ma nistgħux ikun l-istess konversazzjoni għax snin oħra. Grazzi ħafna. Thank you also for our Grazzi u kol, anki tal mejt mal ħina l-lokat li l-eku Giuseppe Montesano. Grazzi ħafna, grazzi President, grazzi tal-istintni għawnek biex nitkellem eh, fissem Euro Electric Assoċjazzjoni illi t-rapprezenta l-industrija ta' l-elettriku eh, fil-katina kollha tal-valuri nixtieq nagħmel il-kommenti tiegħi u konsiderazzjonijiet forsi mill-perspettiva usa u ma nifakax biss fuq il-proposta revizjoni tal-EU ETS l-ewwel net nixtieq npoġġi f'kuntest dak li qed innajtu biex nisqu fuq il-fatt li daw l-aħħar snin il-power mix għal dik li hija l-kapaċità ġenerazzjoni tevolvi ruħa għal taħlita inqas mħalta u għalhekk permezz l-enerġija illi tiġġedded u l mirit tagħna fuq il-fossil fuels u l-pjanijiet tagħna, il-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħmel iktar minn 50% li hija ħilsa mill-karbonju. Skontna biex nkunu nistgħu nkomplu b'din it-tendenza b'din ix-xejra komponent essenzjali jkun il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tagħmel riforma tal-ETS Eh, taġġel fl-avvanz tagħha. Dan għaliex għax aħna nemnu u għandna nemnu illi l-ITS hija l-iskema tal-aħjar approċċ biex nkunu nistgħu niddekarbonizzaw l-ekonomija għal ħafna raġunijiet l-ewwel net approċċ Ewropew eh, mbotata mill-su u hija neutrali teknoloġikament u aħna nemnu wkoll dan kollu għax nibżaw illi jekk politiki nazzjonali u miżuri nazzjonali jizdidu fl-importanza tagħhom dan ikun riskju illi jimmina l-effiċenza tal-politika immirati lejn enerġija u l-klima. Nixtiequ ukoll eh, nenfasizzaw il-fatt illi dan l-approċċ ta' politika bżonn ikun konsistenti mod partikolari ir-rabtiet li jista' jkun hemm bejn l-ITS u politiki Ewropej u miri Ewropej oħra u dan il-punt hemm bżonn indirizzawh biex nagħmlu hekk ovvjament għandna bżonn ta' qafas ta' gvernanza adekwat fuq livell Ewropew u nixtiequ wkoll intennu komponent essenzjali ta' din il-politika ta' approċċ konsistenti mill-perspettiva tagħna huwa wkoll design imtejjeb tas-suq tal-elettriku illi jkun jista' jagħti valur adattat mhux biss lill karbonju imma koll l-enerġija, l-flessibilità u l-kapaċità fejn ikunu meħtieġa. Issa, fuq elementi speċifiċi tal-proposta tal-Kummissjoni, aħna favur tal-fattur ta' tnaqis lineari ta' 2.2% li huwa f'konformità mal-perspettiva ta' dekarbonizzazzjoni aħna favur li konna definizjoni espliċita ta' sem ta' dawn l-alternativi għax għalina dinja parti importanti biex nisabilizzaw is-suq u aħna favur ukoll illi inkomplu l-allokazzjoni libera ta' settur industriali li huma friskju ta' carbon leakage mus se nidħol fil-fond fuq kif inkunu nistgħu naslu għal dawn l-għaniet. Il-punt però li nixtieq nwassal l-attenzjoni tagħkom huwa illi jekk wara il-ftejjem ta' Pariġi l-Unjoni Ewropea tiddeċidi illi tmur l lil mill-40% ta' dak li watna il-mira ta' tnaqis ta' gassi ta' fett serra, hemm lok illi din l-ambizzjoni tiżdied billi nindirizzaw l-ammont eċċessiv tal-allokazzjonijiet li għadhom preżenti fl-ITS. Fl-istess waqt, naħsbu illi Anke setturi mhux tal-ITS suppost jikontribixxu wkoll is-sem ġust tagħhom biex iżidu livell ta' ambizzjoni u għal dawk li huma setturi li ma jaqgħux taħt l-ITS il-punt li nixtieq nagħmel huwa illi l-elettriku jista jkollu rwol importanti ħafna fid-dekarbonizzazzjoni dawn is-setturi. Hawnhekk għandna eżempju tas settur ta' trasport fejn aħna navanzaw il-kas li anke jekk nikkonsidraw il-fatt il-medja attwali ta' trasport ta' vetturi elettriċi li huma iktar baxxi mill-miri eh, preżenti tal-Unjoni Ewropea imma dak li nixtieq ukoll insemmi huwa illi billi Is-settur tal-elettriku huwa suġġett għal kap tal its u l-kap hija fissa jekk aħna se jkollna quddiemna talba dejjem tiżdied ta' għal elettriku mħabba użu tal-elettriku f'setturi oħra, dan ifisser illi ma jkunx jista' jkun hemm iktar emissjonijiet ta' CO2. Qabel ma nagħla nixtieq ngħid illi għamilt taqsira tal-punti u għalhekk senzid biss illi l-elettriku jista' kollu rwol importanti mhux biss għad karbonizzazzjoni tal-ekonomija imma biex itejjeb ukoll iktar effiċenza. Grazzi ħafna, President, grazzi lilek u issa naddi l-kelma l-Sinjura Pons de la Derrière li għad direttur ta' WWF. here? That's good? Okay, thank you. Excuse me. Uh, so, first of all... l grazie ħafna tal-istedina u ta' din l-opportunità illi nitkellem fuq il-perspettiva tal-WWF fuq il-riforma tal-ITS. L-ewwel net nixtieq imur lura għal xi prinċipji bażiċi illi ma rridux njorawhom f'din id-diskussjoni jamlu parti mit-trattat l-artiklu 191 lekk imsejjaħ il-prinċipju tal-mini eh, nidġa siħallas u ma rridux eh, ninsow dan, dan il-prinċipju f'dawn iċ-ċirkostanzi Umbat, lim huwa lan tal-ITS. L-ITS ġi imwaqqaf biex ipoġġi prezz fuq il-karbonju biex innaqsu l-emissjoniet tal-karbonju gassijiet tal-affett serra u niprevenu kontra e, tibdil fil-klima. Sissa li TS mhux qed jilħaq l-anijiet tiegħu. Il-prezz tal-karbonju huwa wis baxx, m'hemmx inċentiva biex wieħed innaqqas it-tniġis u min inġes u mhux qed iħallsu. mhux qed iħallas. Walek il-Kummissjoni ħaġet bir-riforma imma mhijiex ambizzjuża biżejjed. Speċjalment fid-dal ta' dak li ġara f'Pariġi fejn Is-sur Kanjete u s-sur Lavija kienu hemm u ħafna nies li qegħdin hawnhekk kienu hemm ukoll dak illi ġara kienet ħaġa straordinarja u lin mill-istennijiet ta' ħafna partiċipanti. U għalhekk lan issa huwa illi inżommu temperatura taħt iż-żewġ gradi u inkomplu illi forsi naslu għal 1.5 gradi. U f'din id-dinja tal-ETS huwa iktar importanti li nżommu ma dawn il-miri ta' Pariġi, iktar minn qatt qabel. Jekk ikonna inqas minn 1.5 gradi kif hemm referenza fl-ftehim ta' Pariġi fisser il l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tnaqqas l-emissjonijiet tagħha b'95% sal-2050 bħal turi din il-grafika biex inkunu nistaw innaqsu l-emissjoni tagħna b'95% għandna bżonn innaqsu iktar iktar allokazzjonijiet mis suq kull sena. Għalhekk għandna bżonn ta' fattur ta' tnaqis lineari li huwa ola minn eh, dak li ġi proposta 2.2%. Il-valutazzjoni tagħna hija li hemm bżonn tkun bejn 2.6 u 2.8% biex inkunu nistgħu naslu għal 95% ta' tnaqis. Hekk biss ikonna forsi eh, ċans uh, illi inżommu 1.5 gradi li huwa l limitu previst. Dan huwa dinja it-torta ta' tniġis hemm żewġ tipi hemm din il dan il-kejk ta' tniġis li huwa wis kbir u palmant għal qabel il-prezz tal-karbonju huwa ppreżentat pal xi 5 euro għal kull tonnellata u l-ITS eh, ġi maħsub għal prezz ta' 30 euro għal kull tonnellata. U għalek il-riserva ta' stabilità ta' suq l-MRS mux bizzej biex jisawa din is-situazzjoni, il-suq se jkollu wis provista sa' l-2050, jo 2025 l-iktar u għalhekk hemm it-talba ta' tneqqis permanenti ta' dawn l-allokazzjonijiet eċċessivi billi eh, parti is-sem ta' dan il-kejk ta' tneġis ma nistawx natuħ minar ħlas kontradizzjoni mal-prinċipju ta' min inġess iħallas u għalek l-allokazzjonijiet illi hemm bżonn li nataw bejn l-2021 u l-2030 huma għar 160 biljum euro rigal kbir ħafna biex nkopru l-industri. WWF qed jagħmel talba għal facing out maġla ta' dan l-allokazzjonijiet b'xejn. U ma rridux nibżgħu mill dan il-mostru tal-carbon leakage bħalma ħafna persuni diġà qalu kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea magħhom m'hemmx evidenza ta' carbon leakage U koll l-Unjoni Ewropea miex waħeda li ties hemm 17 zoni fid-dinja bħal parti minn l-Amerika ta' fuq u ċina jirrappreżentaw 40% tal-GDP globali li qed jiżviluppaw eh, swieq tal-karbonju tagħhom stess. Kemm tal-aħħar, President l-kantijiet tal-allokazzjonijiet tal-karbonju jippermettu li nifinanzjaw din il-transizzjoni u dawn il flejs li ġu mill-kantijiet stawu kol jiffaċilitaw dan il-proċess domestikament u anki barra mill-pajis u jista' jadattaw ruħom għall-impatt ta' tibdil fil-klima m'hemmx mod aħjar biex niżguraw din it-transizzjoni fl-Ewropa u madwar id-dinja. Nala, eżis komissarju, eżis komitat tal-komitat eh, onorevoli kollegi WLF jagħmel talba biex tassowi kolkom riforma li tfisser xi ħaġa tal-ITS. Aħna nerġgħu nitolbu. U nerġgħu nitolbu. Aħna għandna ċikli ta' ħames snin f'Pariġi. U biex l-ITS taqdi r-rol tagħha għandha bżonn tkun allinjata ma' dan il-ċiklu ta' ħames snin. Grazzi ħafna ta' attenzjoni tagħkom, grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek u issa nibdew bis-sessjoni tal-mistoqsijiet mill-kollegi. Is-sur Lize, grazzi ħafna President, grazzi lill-kelima kollha jiena nemmen il-Kummissjoni ħaġet proposta tajba ma jina grat illi Miguel Arias Kanjet qal li nistgħu intejbuha din il-proposta għandha bżonn tkun inqas ambizjuża. għax ma nafx jekk nistawx nilqaw proposti għall-iktar ambizzjoni ma nistawx namluwa inqas ambizjuża. issa fuq dan l-approċċ fuq bosta livell insaqsi l-esperti nasib ikun neċessarju li konna iktar kategoriji biex hekk nevitaw il-carbon leakage mod iktar immirat li tinsaqsi għaliex m'għandniex l użu tal-teknoloġiji moderni biex hekk ikonna grupp ma' berba kategoriji imma kategorizzazzjoni lineari dawk iktar fil-riskju ikollhom iktar allokazzjonijiet, forsi spiża żejda imma f'dinja elettronika dan għandu bżonn ikun possibbli. Ehm, bżonn naraw fejn il-kategoriji waħda u kategorija tnejn jingħaqdu ġifieri u Eh, semmejna s-siment nistaw nbidlu l-kriterji biex s-siment u koll jiġi kopert issa fuq l-azzar nemmen in il-verita edha bejn dak li qalu il-kellima anki jekk inneħħu li TSD hemm xi problema biċ-Ċina ma rridux nesaġeraw imma ir-riforma hija ġustifikata li l-aħjar 10% għandhom bżonn ikollhom allokazzjonijiet bl-aħlas. U din hija l-mistaqsija li sur Egret nixtieq inkun naf. Hemm bżonn li setturi oħra bħal l-avjazzjoni l-agrikoltura m'għandhom biex bżonn jippotuġi 35% bħal industrija tal-azzar u għalhekk għandna bżonn najdu illi oħrajn għandhom bżonn jikontribixxu iktar Umbat, ovvjament, aħna nkunu nistaw argumenta biktar faċilità. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, President. E, grazzi. Jien għandi mistoqsija ġenerali lil Euro Electric fattuba tal-2014 il-Konsil adotta konklużjonijiet fuq il-futur Polonja ma kienx entużjasta. Ħanajdu hekk Imma skonti il-pajjiżi l-iktar esposti għall-impatt tal-politika fuq il-klima bil-GDP inqas minn fil-mija tal-medja Ewropea se jkollhom żewġ strumenti ta' dispożizzjoni tagħhom biex jitaffu xi ftit l-impatt negattiv tal-ETS. Il-Fond ta' Modernizzazzjoni huwa wieħed minn daw il-fatturi biex hekk ikun hemm tqassim ta' allokazzjoni blaħlas lis settur imma meta l-proposta ta' riforma ġiet avanzata tant kienet konfuza li sadet grotteska fil-fema tiegħi. Pala riżultat il-beneficjarji ma setawx deċidu kif jonfqu il-fondi il-fond ta' modernizzar jagħti l-possibilità li jimblokka l-investimenti mill-Kummissjoni kif ukoll mill-EIB kif ukoll mir-rappreżentanti ta' stati membri iktar onja għalhekk il-pajizi iktar fuqra sibu ruħan fuq situazzjoni fejn jiġu imposti fuqhom teknoloġiji mill-stati membri li għandhom iktar ġit u għalhekk hemm bżonn ikun hemm proċess ta' appalti meta l-ammont ikun iktar minn 10 biljun euro. Dawn mhuwiex xi mhix xi somma eżaġerata għal dan is-settur tal-enerġija ma taħsbux li dawn l istrument għandhom bżonn ikunu ah, maġuna b'mod differenti, biktar flessibilita għal beneficjari tal-Istat biex ikun jista' jagħmlu tajjeb għall impatt negattiva tal-ITS. Grazzi. Grazzi, Signora Guteland. President, irridu nistimulaw l-innovazzjoni u nipromovju l-sforzi. It-triq l-qdim għall-Europa mhuwiex allokazzjonijiet ħilsa lil kulħadd. Irridu nimxu mal-prinċipju ta' min inġesa ħallas. U dawk friskju ta' korpor li kieċi kolom appoġġ zejjed din għandha tkun l-eċċezzjoni m'x ir-regola. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-esperti hawnhekk jaqblu illi min niġġa saħallas din dan il-prinċipju huwa fil-bażi tal-ITS. Nixtieq ikun naf iktar dwar xtaħzbu dwar metodi metodu ta' kalkulazzjoni. il spiza minnaħa għandna studju minn Delft il juri livelli sinifikanti. Umbatem l-istudju ta' Ecofis, xinu l-interpretazzjoni ta' kom dwar dan u l-possibilità tal-industrija li taddi l-ispejs l-konsumatur? Thank you very much, Mr. Eichhout. Grazzi, Sur Eichhout. Grazzi ħafna tal-jadejt l-kelma, grazzi l-kellima. Għandi mistoqsija Assur Egert dwar il-fat illi kem em allokazzjoni kem kellu allokazzjonijiet il-settur tal-azzar sissa sa sa mill-2005 kellu allokazzjonijiet zejda u nixtieq inkun naf kemm kienu dawn l-allokazzjonijiet dwar l-ispiża li tgħaddi għall konsumatur dwar l-istimi. Forsi tista' tista' tikkonferma sur Egert, anki jekk is-settur tal-azzar jixtri l-allokazzjonijiet kollha iwassal għal sem ta' spiża ta' 5.5% tal-ispiża totali li kieku kellu jixtri l-allokazzjonijiet kollha, ġifieri 10 euro għal tunnellata. Ma nafx ux l-istudju li huwa żbaljat imma forsi tista' tgħidli. Hemm indikazzjoni wkoll illi s-settur tal-azzar ġol-Ewropa jista' jgħaddi l-ispejs għal konsumatur fil-mija fil-mija. Forsi huwa tajjeb jekk intom titkellmu dwar dan ukoll. Għand mistoqsija Your Electric, x'inhu il-prezz tal-karbonju li għandna bżonn sabiex ikun hemm tibdil fil-kumpaniji, hemm investimenti fil-, fl-impjanti tal-gas illi mhux qed irendu minħabba il-prezz baxx tal-faħam. Għalhekk xiridu jkunu l-prezzijiet sabiex jkun tibdil sabiex l-annijiet ta' Pariġi jaħdmu. Sabiex teknoloġi li bil-livell baxx ta' karbonju jaħdmu. Il-settur tal-elettriku jrid prezzijiet ola għal dan, però l-industrija li tuża l-enerġija trid prezzijiet baxxi. Kif ħanaqbżu dan l-ostaklu fin-negozjati tagħna? Grazzi. Mr. Gerbrandi. Yes. Um... Sur Gerbrandi, Iva, grazzi, Sur President, jina kontent ħafna li Sur Egert ikkonferma illi s-situazzjoni bħalissa tal-industrija tal-azzar mandiġ taqsam ma' sistema ITS Naħseb li dan huwa messaġġ importanti għax ħafna nies jaħsbu illi il-pożizzjoni diffiċli tal-industrija tal-azzar hija ikkawżata minn din il-politika. Jina ħerqan illi nisma il-risposta tiegħek dwar allokazzjonijiet żejda. Għandi mistoqsija konkreta lis sur Egert. Il-liberali ma jappoġġawx ħafna il-fattur ta' korrezzjoni transsettorjali, aħna nippruvaw nevitaw dan. Inti qed illi il-benchmark hija problema kbira l-industrija tal-azzar nista' nimmaġina imma dan irid jiġi minn ximkien il-mistoqsija tiegħi hi liema setturi tal-industrija jaħseb il-Eurofair jistgħu jitneħħu minn fuq il listat tal-carbon leakages Għawek rridu nieħdu xi deċiżjonijiet forsi tista' tajna hawnhekk. Għandi mistoqsija għas-sur Montezano. artiklu 10 ċe ifisser illi m'aħniex qed noħolqu sitwazzjoni daqs fl-Ewropa għax xi impjanti qed jieħdu l-allokazzjonijiet tagħhom xejn u oħrajn iridu jħallsu għalihom fl-istess ħin qed noħolqu Unjoni Enerġetika tal-Ewropa. Et nara żewġ kunċetti opposti hawnhekk forsi tista' tajna. Kif taħseb illi nistgħu napplikaw il-fond ta' modernizzazzjoni u l-artiklu 10 ċe u xorta naslu għal anijiet tagħna. Grazzi ħafna, kelli li miss. Grazzi tassew. Eh, Jiena aktar kmini ma konċet namel referenza għal Border Adjustment Tax imma għal taxxa fuq il-karbonju mżjut. Mod partikolari regolamentata fuq livell Ewropew kif issiru diġà l-drittivi fuq il-vat u anke f'konformità mal-WTO. Xtaqt namel mistoqsija għal partit interessati li għadhom kamon prezentazzjoni. Intom taħsbu li fil-futur qarib jista' jkun hemm impjanti u kumpaniji li kunu kapaċi jagħmlu investiment bil-qoddim bil u investiment sostanzjali ta' eluf ta' miljoni ta' euro biex inaqsu l-emissjonijiet tagħhom minn flok ma jkomplu iħallsu il-permessi fuq il-karbonju anke jekk il-prezz forsi xi darba b'xi mod jew ieħor jiżdied. Taħsbu li din dan huwa xenarju realistiku? Llum il-ġurnata tal kumpaniji qegħdin f'sitwazzjoni fejn investiment bil-qoddim diffiċli li jsir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 l-ewwel mistoqsija hija dwar l-outsourcing tal-proċess ta' produzzjoni barra mill-faċilitazzjonijiet mill-faċilitazzjoni tal-produzzjoni dan l-outsourcing ta' dawn il-kumpaniji illi vizavi dawk il-kumpaniji li jisommu dan il-proċessar in-house. Għawek qed nindirizzaw prezz tal-enerġija differenti fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, għawek għanna il-negozjati ta' TIP. Hemm xi spazju għal settur individwali. Issa għal settur tal-enerġija, mistoqsija l-Sur Montesano. xinlu l-aktar mod effeċjenti sabiex nigarantixxu investimenti fil- fil-settur tal-enerġija fid-dawl tal-fond ta' modernizzazzjoni. Kif innu xinu l-aktar mod effiċjenti għal dan is-settur? Għandi mistoqsija dwar il-prezz tal-enerġija, hemm xi sistemi ta' kumpens f'xi pajjiżi, iżda mhux f'oħrajn xi wħud mill-ispejjeż huma trasferiti fuq il-konsumatur il-kbar. Tikkumentaw dwar dan. Issa għandna l-aħħar żewġ kelliema li huma rapporter fil-Keze u rapporter fil-COR. Ħanadi il-kelma lil Torpezzini, rapporter fil-Keze għall-intervent li mhux iktar minn żewġ minuti. Nixtieq ringrazzjak President jiena Senżon fil-qosor ħafna għax l-opinjoni diġa ta' tat fil-plenarja semmu dritt-dritt tal-qalba tal-kwistjoni. Eh, ħlasijiet diretti abolizzjoni ta' dan it-naqis, eh, spejjeż indiretti, noħolqu mekkanizmi urbanizzati fuq livell Ewropew biex nagħmlu tajjeb għall spejjeż indiretti għal xejn ċerti stati bħal Ġermanja, Renju Unitu, Spanja jużaw il-fondi tal-għajnuna tal-istat b'mod leġittimu waqt li dan ma jġrix f'stati membri oħrajn għanna l-provi nafu da kollu għalek il-Komissar għandha bżonn tarmonizza l-ispejjeż indiretti issa fuq il-benchmarking is-sistema il għandhom bżonn ma jkunux kastigati għal dawk li kollhom l-aħjar performance għax għandna bżonn nevalorizzaw daw kolli illi jagħmlu sow meta ġew biex jagħmlu il-capture u l-storage u mbagħad għandna benchmarking fuq eh, dati tal-industrija u jiġu fissati fil-bidu tal-periodu iktar kompless, iktar diffiċli maħna suġġeriment nixtieq namlu jina rappresenta Konfindustrija tal-Italja u il-kesa daw l-aħħar 20 sena u għalhekk l-ewwel derba illi għandi din il-rapport fuq l-ITS dejjem fuq il-benchmarking, dejjem fuq il-kwoti bl-aħlas għal setturi għandhom bżonn ikunu bazati fuq soluzzjoni effettivi mhux dawk storiċi hawnhekk iktar diffiċli imma jekk il-Komissjoni tamellek hekk tilħaq lan tagħha. Umbaħt tal-carbon leakage għana definizjoni tal-riskju tal-carbon leakage li kun iktar flessibli per kwalitattivi u ta' riskju minar il-parametru li jem jew il-level minimu li jem għal issa mbagħad riserva ta' stabilità biex nlaħmu iktar dawk is-setturi li ħarġu għal problema soċjali nistgħu naħsbu li konna ETS bonus għal familji u għall amministrazzjonijiet illi jaqgħu taħt il-kappa ta' xiri favur l-ambjent, punt li fuq interessant li taħdem fuq ukoll l-Komissjoni Ewropea mbagħad il-kredit il arkantijiet tal-dawn il-karbonju illi l-industriji qegħdin jużaw. Grazzi ħafna tal-li tajtna l komitat din opportunità u l-wara nofsinhar tajb li kulħadd. Grazzi lilek issa Sur Das, rapporter mill-Kumitat ta' Reġuni. Dwa tajba, grazzi President, grazzi wkoll Kummissarju Kaljete u l-membri tal-Parlament. Jina nishtiq nirringrazzjakom għal dan l-invit għal dan ismi, jina ta' onura jab bħala reprezentant tal entitajiet lokali u reġjonali u naħseb li din hija opportunità eċċellenti sabiex ikunu nistgħu nidħlu eh, fiktar dettal f'suġġett li huwa importanti li l-qatna fil-ħajja ta' kuljum. Jaffet l-imprizi tagħna u t-territorji tagħna anke bħala preżidanti tal-entitajiet lokali aħna naħdmu fuq dan is-settur ta' kuljum. Jiena ġej minn belt li hija fir-reġjun tal-Veneto u membru tal-Kumitat tar-Reġjuni. Kumitat tar-Reġjuni huwa istituzzjoni li kull tafu li rappreżenta l-entitajiet lokali. U huwa ta' onur li qed nagħtaw opportunità li nipparteċipaw f'dan id-dibattitu anke b'rispett li prinċipju ta' sussidjarjetà Jiena xtaqt li nippreżenta opinjoni wkoll abbażata direttiva tal-Kommissjoni biex nimmodifikaw nirrevedu l-ATS. Dan f'dawn ix-xhur jiena iltaqajt ma' stakeholders differenti, preżenti anke f'din l-awla, u anke kollegi tal-partiti politiċi li huma rappreżentati fil-Kumitat ta' Reġuni xi proposti li nittama li forsi sibu interessanti ħarġu anke fid-dawl tal-irwol tal-entitajiet lokali u reġjonali li fl-opinjoni tiegħi e, jimpenjaw ruhom sabiex e, jaħdmu fuq l-ITS u li qegħdin fuq qudiem anke biex jilqaw dawn l-isfidi ambjentali li dejjem huma affettwati mit-tibdiliet fil-klima. Diffiċli li għal-entitajiet għal-entitajiet lokali biex nifmu l-importanza ta' dan il-mekkanizmu u anke e, qed noħorġu b'dan il-pariru fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed nimpenjaw ruħna f'dan ir-rigward. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi il-parir li ser nippreżenta jinkludi riżultati li ksibna taħt il-Corporate 20 din kienet ukoll okkażjoni forsi moħlija biex nindirizzaw fuq livell globali il-prezz adegwat tal-karbonju. Grazzi. Now... Grazzi issa. Issa daw il-round ta' risposti. Nispera li zommu fil-qosor. Fissija Neqsin 20 se koplu bl-Inglis bis għaliex l-interpreti jitilqu. Grazzi ħafna, Sur Excel Eggert. Għandu ftit jisa biex nirrispondi mistax il-mistoqsija. L-approċ fuq livelli differenti din hija deċiżjoni ta' min ifassal il-politika mhux fidejn l-industrija tal-azzar li tiddefinixxi kif l-approċċ fuq livelli differenti għaddu jkun. Naħseb spjegaj diġà illi jekk lanqas l-aktar impjant effiċjenti tal-azzar ma dan ukoll kollu bżonn ta' lokazzjonijiet għalhekk għandna problemi. Dan ifisser li l-prezz ħajitla ħafna. Mhix se jiġi għal prezz ta' 5 euro. jista jkun hemm il-possibilità ba fidejn l-esperti li niddiskutu u naħseb rispondejt ukoll il-mistoqsija ta' Sur Gerbrandi. Iva, settur joħra għandhom jiġu inklużi setturi non ITS għandhom jagħmlu iktar, però aħna qegħdin fih dan l-ITS rridu nagħmlu differenzazzjoni iżda mhux fidejja li niddeċidu xin riskju settur joħra. Irridu niprovaw produzzjoni ta' carbon leakage l-aktar effiċenti għall-impjanti kollha. Hemm lista proposta mill-Kummissjoni dan ifisser illi tridu tbidlu l-allokazzjonijiet mill-parti tal-irkant. U hekk awtomatikament iżidu il-prezz tal-irkant karbonju jkollkom inċentiv għas settur tal-enerġija partikolarment sabiex jirrinova ruħu ta' malajr u japplika enerġiji differenti rinnovabli. L-industrija tal-azzar mijiex kontra il-prezz tal-karbonju jekk ikolla l-protezzjoni meħtieġa it-teknoloġiji ta' bħalissa għandhom ċertu limiti aħna konxi għandhom il-potenzjal ta' forsi itellew l-effiċenza tagħna sal-2030 sal-2030 bil-4 jew 5 fil-mija. Għalhekk fadal ħafna sabiex inkunu ekonomikament viabli. min nidġess iħalla sina naqbel ma tal-prinċipju, imma rridu situazzjoni daqs ma l-kompetituri barra mill-Unjoni Ewropeja. Il-industrija tal-azzar ma trix tħallas dan il-prezz. U għawek għanna problema. Kem allokazzjoni zejda saqsa is-sur Eichhout għettina tal-industrija tal-azzar nista nejdlek illi minn dak illi irġivejna ironikament il- provvista zejda ġiet bil-kriżi ekonomika. Fl-2008 allokajna tajna l-allokazzjonijiet fuq livelli ta' produzzjoni. Tajna allokazzjonijiet illi se jkopru sal-aħħar ta' dal-perjodu. Però trid tqabbilha wkoll ma' spejjeż indiretti li l-industrija trid kopri. Forsi jkun tajjeb jekk il-Kummissjoni tista' tiċċara dan ukoll għaliex l-ekofis għal illi l-spejjes netti se waslu għal emissjonijiet indiretti fl-2000 sal-2030. Dan minħabba s-sistema. Pero din miex ir-raġuni prinċipali tal-carbon leakage, hemm carbon leakage, però il-kwistjoni miex ITS, ir-raġunijiet huma oħrajn prassi ta' kummerċ inġust. U raġunijiet oħra, il-parti tal-ITS dan kollu u li diġa ġabet investiment mill industri Ewropej għal-kontinent għal-reġunijiet u kif ukoll l-industrija tal-azzar. Il-kumpanija jinvestu fl-industrija mhux fl-Unjoni Ewropea minħabba s-situazzjoni li qegħdin fija ovvja li il-press tal-karbonju għat jaqa' huwa naturali huwa hija sitwazzjoni perversa dik li qegħdin fija. Ma nafx jekk irrispondejx il-mistoqsijiet kollha. Il-Kummissarju tela ċina qed tagħmel ħafna sabiex timplementa l TSP. però l-prezz tal-karbonju issa huwa ta' 70 ċentesmu tal-euro. Però l-industrija tal-azzar għandha sussidji ġewwa ċina. Għalhekk kif nistgħu nassorbu dan kollu, rridu soluzzjoni oħra għal dan u mill-ġdid mhijiex biss li ties, rridu approċċ holistiku. Grazzi.